Dear colleagues, Sis kollegi, nibdaw il-qatana jek jirrobkom u nibdaw mal-ewwel punt wieħed adozzjoni ta' l-aġenda. Jekk m'hemm kontra, nistgħu ngħidu li adottajna l-aġenda mingħajr ma nbidluha. Issa mmur għat-tieni punt tal-aġenda tagħna l-sqarrit minn naħa tal-President il-rapport lura mill-missjonijiet Envi Il-dokumenti tal laqqa jinkludu il-rapport delegazzjoni tal-Parlament tas-sezzjoni tal-livell loli nistaw najdu iva l-COP 20 flima u il-rapport delegazzjoni Envi l-lema fi frar. Se jkun hemm tal-Envi 8 ta' ġunju fis-saba ta' filgħaxija biex nisima prezentazzjoni ta' Kummissarju Andrew Kaitis fuq proposta tal-MGO se jkun hemm smieħ pubbliku konġunt organizzat mill-Kumitati ta' Deve u tal-Envi 22 ta' Ġunju fuq il-lanijiet ta' svilupp sostenibbli. Għanna interpretazzjoni 22 lingwa bħas soltu u eh, se jkun hemm il-web streaming tal-laqa. Item 3 change announcement concerning coordinators recommendation of the 20 Għanna rakkomandazzjoni tal-22 ta' Mejju u rakkomandazzjoni tal-koordinatur ġar ġew asma elettronikament u jekk memx ħadd kontra din tal-rakkomandazzjoni eh, tal-20 ta' Mejju nkomplu għaddejjin. Punt erba' li huwa rapport lura fuq il-negozjati interistituzzjonali għaddejjin fuq l-imitazzjoni tal-emissjonijiet tal-aġenti ta' tniġġis fl-arja mill-Medium Combustion Plants u l-Ikel Novel. Kenna l-ewwel laqa ta' trialogu u l-Parlament u l-Komissjoni u l-Konsil kellhom sim ta' vedutu fuq il-kwestjonijiet l-iktar importanti din il-proposta u minkejja distanza konsiderevoli hemm bejn il-Konsill u l-Parlament fuq ċerti aspetti ewlenin, Eh, kena diskussjonijiet f'ambjent kostruttiv u ġmaqbul illi ndelegaw ċerti kwistjonijiet analiżi ulterjura fuq livell tekniku qabel it-tieni trialogu. U dan se jkun it-2 ta' Ġunju. Issa fuq il- ikel novel, ikel ġrid. Eh, bdejna u l-aħħar darba għadna fit-tret trialogu ħriġna proposta għal kunsil fuq iż-żewġ aspetti ewlenin illi huma l-atti delegat minn banda waħda fuq l-inqas tal-ikel ġdid u minn banda l-oħra l-problema tal-klonar. Jekk nideċidu li konna artiklu jew premessa minna proposta lill kunsil u proposta ċiet rifjutata U issa jidher ċar illi għanna bżonn li kan diskussjoni fuq it-tieni Għari, Issa mmorru għal punt numru 5 tal-aġenda tagħna limiti ta' emissjonijiet u l-approvazzjoni ta' żmien tal-internal combustion engines għal makkinarju mobli mhux fuq li ma ntużax fit-triq u għanna rapporter Elisabetta Gardini u nibda mal-ewwel billi ngħaddi l-kelma lil Elisabetta għal eh, presentazzjoni tal-abbozz ta' proposta tal-rapport. Iva, grazzi ħafna, President, nipakkar li qoddimna għanna regolament li jħu l-post tal- direttiva seba' u design ta' proposta mill-Komissjoni eh, f'Diċembru u b'dan ir regolament il-proposta tagħna huwa li nirregolaw l-emissjonijiet illi iniċsu fuq il-magni ta' kombustjoni interna l-makinari mobili mhux maħsub biex intuża fit-triq u l-ħolqien ta' suq wahdini armonizzat kemm jista' jkun ma' ċertu raffinar ma' l-standards ta' tal-Istati membri kif ukoll nazzjonalizzazzjoni ta' dan il-qasam u tal-installazzjonijiet l-inklużjoni ta' kategori eh, ġodden ma kinux jaqgħu taħt ir regolament ta' qabel, speċjalment għal dawk il-magni li għandhom inqas minn 32 kW u id-dajs ta' navigazzjoni tal-ilmiet interni. Attenzjoni fokata l-iktar fuq is-settur tal-SMEs għax din nipprovaw indefinixxu qafas leġislattiv stabli illi jippermetti pjanifikazzjoni fuq medda twila ta' żmien tal-investimenti meħtieġin. U għalhekk, punta tluq tiegħi huwa il-proposta tal-Kummissjoni f'kollha kemmi nistgħu naqblu magħha bażi tajba, proposta tajba. U naħseb ukoll nistgħu ntejbuha bħal kollox fid-dinja ma nikkonsidraw ukoll il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur u kif ukoll ta' il-tip ta' magni u muturi li għaw taħt il-kapla na' regolament. Il-rapport tijaj eh, fuq 44 emenda u fost l-emendi ewlenin li ġew ndaħli nixtieq nifoka mhux wieħed wieħed imma fuq ċerti eh, oqsma fejn jiena l-iktar iffokajt fix-xogħol tiegħi l-ewwel net. Nixtieq nifoka fuq il- muturi li huma ta' skambju għax xina favur li ndaħlu klawzola bħalma kien previstu kol fid-direttiva ta' qabel ta' seba u design. Imma b'differenzi eh, metum qabla ma ta' qabel. Naħseb illi l-opinjoni mill limko ġiet votata fejn hemm referenza data ta' produzzjoni tal-muturi, ta' ġifi tal-magni, ma tistax eh, noħduwa li tħarġet mill-imko għax għal daw il-magni ta' spiss mhux faċli li wieħed jiddefinixxi rata ta' produzzjoni imma jekk jew kina nista' naqbel kif ukoll bosta kollegi bħali. Imma jidrili illi definizzjoni ta' perjodu fiss ta' żmien ta' minn 10 ta' 16 sena li jiġu kalkolati mid-dħul fis-seħħ ta' kull fazi u dan fejn nkunu nistaw negarantix il-possibilità illi magra li ma taħdimx tkun tista u kol tiġi mibdula, sostituita, tista tkun soluzzjoni pozittiva għal din il-problema. Issa għal eh, kategoriji ta' veloċità iktar olji, nasbidan il-periodu ta' żmien jista' nistgħu forsi nestenduh skont fatturi bħal ċiklu tal-ħajja illi għal makkinarju eżempju, anki li jkun ħaf periodu ħafna twal nistgħu ngħidu illi forsi dan l-investiment jiddependi wkoll mill-iżviluppi teknoloġiċi. Mbagħad, punt ieħor. ċerti emendi qegħdin jiffokaw fuq dan il-perjodu ta' transitu biex hekk nkunu nistgħu nigarantixxu għall intrapriżi kollha dawk li jipproduċi biss il-magni kif ukoll dawk illi jipproduċu il-vetturi kif ukoll il-magni biex hekk niggarantixxu għal żewġ tipi ta' fabbriki ta' li jkunu jista' jadattaw ruħhom għal kriterji tal-fażijiet il-ġodda jkun meħtieġ li nestendu xiftit il-perjodu ta' tranzizzjoni u inżommu għal daqstant approċċ illi jkun wieħed bilanċat. Umbat hemm settur partikolari dak tal-cranes mobli u għal dawn għal dawn u meħtieġ il inżidu sitt xhur mal-perjodu ta' tranzizzjoni biex hekk naslu għal 12 il xar għal din il-kategorija ta' makkinarju mħabba il-karatteristiċi speċjali ta' dawn il-cranes u moblid għax dawn huma suġġetti mħabba x'diffikultajt mħabba dimensjonijiet tagħhom speċjalment meta jiġu trasportati fit-triq u għalhekk bżonn nikkonsidraw li dawn huma eh, cranes li ovvjament ma tantx jiġu prodotti jew qasmin. Issa punt ieħor fakajt fuq il-livell minnu tal-produttività tal-SMEs. Hawnhekk minħabba l-limiti ta' missjoni til-ġodda se jkun hemm eh, ovvjament problemi tal-adattament għall iżvilupp ta' magni ġodda tal-intrapriżi kollha maħna nafu illi jekk għal dawk li baru aktar faċ li jilqaw għal dawn il-bidliet għal intrapriżi żgħar ovvjament il-ħarġa se tkun iktar komplessa u komplikata għax l-SMEs għandhom iktar problemi bħal dejjem. U, per eżempju, m'għandhomx il-possibilità illi kollom it-tarif eh, kollu rilevanti fil-fazi tal-izvilup ta' magni l-ġodda u għalek għal din raġuni jina naqbel ma dak li għalet il-Komissjoni fejn għalet li se 12 il-xar iktar għal periodu ta' transizjon għal dawk l-SMEs. Imma jekk eh, kienem il-proposta illi SMEs huma l-intrapriżi illi jipproduċu iktar minn 50 il-biċa eh, ta' makkinarju kull sena jina wara Eh, riflessjoni naħseb li jkun raġonevoli illi dan il-level minimu imur għal 80 unità kull sena. Issa fuq is-settur tal-ferroviji naħseb li l periodu ta' sena li huwa previst mill-proposta tal-Kummissjoni tista' tkun iktar marbuta mal-dmirijiet illi diġà dan is-settur huwa eh, sottomess minn att leġislattivi, per eżempju, il-direttiva 87 tal-2008 fuq l-interoperabilità u il-regolament u kol tal-2014 tal-makkinarju eh, li jombat imura l-scrap u għalek ma' leġislazzjonijiet oħra jira naħseb illi settur tal-ferroviji jista eh, jista jgawdi minn magni ta' sostituzzjoni skont il-perjodu u skont l-esigenzi u nilimitaw il-perjodu ta' żmien għal 15-il sena. Umbat, hawnhekk qegħdin nitkellmu biss fuq proposta fejn nixtieq inkun naf dak li jasbu kif jasbuwa il-kollegi li tħul fis-seħħ tar-regolament biex nevitaw mbagħad illi ma jkunx sem xogħol doppju fl-approvazzjoni nkunu dina kont prevedejt il-possibilità illi l-magni użati fuq dawn il-muturi jkunu jistgħu wkoll eh, jkunu wkoll fil- eh, fil-karozzi tal-ferroviji. U għalek issa fuq dawk il magni nużaw fil-ilmiet interni naħseb il-proposta hija ambizzjuża ħafna u biex ma noħolqux pizijiet eċċessivi għas-settur illi hemm bżonn ukoll jagħmel tajjeb għal spejjeż ta' produzzjoni fuq mijiet biss ta' vetturi li jiġu prodotti kull sena nkunu nistgħu nasbu l-approċċ ftit iktar forsi flessibbli, speċjalment dawn il-kategoriji eh, iktar tqal tal-magni li huma użati għal navigazzjoni tal-ilmiet interni. U hekk jadattaw ruhom għal standards Amerikani u jistaw ikunu pero marbutin biex nikonsidraw u kol dawk li huma il-karatteristiċi speċjali tal-kuntest tagħna fuq livell Ewropew li huwa differenti ovvjament mill-kuntest Amerikan, speċjalment għal dik li għad densità tal-persuni illi eh, joqogħdu f'dawn iż-żoni, inkunu nistgħu nadattaw ruħna għal eh, livelli Amerikani għal dawk li huma il-partiċelli għal 300 kW. Issa settur ieħor fuq il- ta' tractors dojo. Naħsbu li anki jekk ma jitlux forsi ta' tal-reglament jintlaqtu l-kol għax qed nitkellmu regolament għandu xaqsma l-foresterija, per eżempju, eh, jagħmel referenza regolament fuq il-non-road mobile machinery fuq dawk li huwa limiti ta' emissjonijiet għal dawn il-tractors dojo. Mela f'dan is-settur hemm bżonn li wieħed jgħid illi dawn it-tractors dojo huma partikolari mħabba dimensjonijiet stess tagħhom li huma adatti għal xogħol fis-settur tal-bidja biex ikunu jistaw per eżempju jgħaddu mill e, mill-ħtejn li rtsiet fejn ikun hemm il dwili u hekk. U għalhekk bżonn li jkun hemm sistema ta' wara il trattament u anke d-design tagħhom id-dimensjonijiet tagħhom għax jekk le nbidlu għal kollox dawn il-tractors u dawn ma jkunux dojo u ma jkunux jistgħu jgħaddu mill-ġonna. U għalhekk Aħna diġa tkellimna fuq dawn affett per eżempju id-dwieli għandhom ċerta għandhom ma tantxu mal-bot minn xulxin, per eżempju eh, tagħna forsi mhux mhumiex qegħdin bħal dawk tal-Istati Uniti u għalhekk hemm bżonn iradattaw ruħhom u għalhekk se klawsa ta' reviżjoni ħsibti kien neċessarji li ngħid il-kumitat li jkun hemm serina biex jaraw li huma il-natura speċifika ta' dawn il-mezzi ta' trasport. Mbagħad l-aħħar punt qabel ma nagħlaq nixtan tira t għal klausala ta' revizjoni. Kontet naħseb illi tkun ħaġa utli li ndaħlu l-possibilta illi niftħu l-alfazi ħamsa illi ta' wara fejn bazi ta' teknoloġija disponibli u ta' analizi eh, ta' bil bejn l-effettività u l-użu ta' limiti ta' emissjonijiet u eventwalment noħroġ proposta leġislattiva iġifiri dejjem qed nitkellem fuq il-parti ta' wara il-fażi 5 fejn l-industrija stess tkun tista' tagħmel referenza għax nafu kemm huwa importanti meta aħna noħorġu politika għal ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa illi nkunu nistgħu nagħtu qafas ċert xenarju li jkun kemm jista' jkun wiesa lill-industrija biex qed tkun tista' toħroġ bil-pjanijiet tagħha minn qabel u tindirizza l-attivitajiet tagħha. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nibdew bir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi u għal soċjalisti Sebdans. Yeah, um, I'd like to thank uh, Grazie ħafna, President. Nixtieq ringrazzi lis-Sinjura Gardini tax-xogħol tagħha. Wina nistenna bil-ħerqa għal-għad kostruttivi magħha għaxi kienet kostruttiva ħafna fosti xadaw rapporter u zgur sen kodu listaw naslu għal risultat bilanċat bejn ovvjament il-flessibilità li hija meħtieġa. Issa dak li huwa l-kuntest ovvjament l-emissjonijiet dan is-settur mhux intis għat-triq huwa 15 fil-missjonijiet fil ta' Nox fil-Unjoni Ewropea kollha kemm per esempio l-Belt ta' Londra, iċ-ċifri huma ferm ola. Ma tax mija tal-emissjonijiet totali. U għalhekk dan ifisser li xi design fil-mija tal-nis li għodu fil-bliet tal-Europa u ma esposti għal livelli għoljien ħafna ta' dannu ta' ħsara. U nafu li deġa 400.000 persuna fl-Unjoni Ewropea qed imutu minħabba li kienu esposti għal din l-arja mniċsa. U għalhekk fil-kontest tiegħi bħala shadow rapporter għal Mission Sealing Directive nixtieq nenfasizza l-importanza ta' kontroll ta' leġislazzjoni għax huwa essenzjali li jkollna żewġ aspetti tajbin jekk se nkunu f'konformità ma' dawn il-livelli massimi. Per eżempju, limiti għal 2020-2030 eh, aħna l-Komissjoni diġà bdiet bi proċeduri ta' ksur eh, kontra l-Stati membri inkluż il-Stat membru tiegħi għax għandna bżonn ta' leġislazzjoni ambizzjuża jekk tassew nixtiequ navvanzaw biġilatora tagħna kontra it tniġis biex nsibu ruħna, eh, mux ma nsibux ruħna fil-2030 beluf ta' nis li għet imutu qabel il-waqt minħabba l kualità tal-arja. Nishti nitkellem fil-qosor fuq ċerta aspetti tal-rapport. Xuħut naqblu maħħom, xuħut le. Nibda bil-periodu ta' transizjoni aħna kontra li jkunem estensjoni ulterjuri tal-periodu ta' transizjoni li permetti l-magni kollha illi jkunu eh, fuq is-suq wara eh, dan il dħul tal-standards u l-proposta tal-trasmentax il-xara li hija bizzejiet u l-massimu assolut permess f'każijiet mhux speċifiċi u għanna xi eżempji fejn il-speċifiċità tal-qasam jitlob estensjoni. Kull domen jimmina l-benefiċċi biex il-produtturi tagħna mbagħad joħorġu b'magni iktar antiki u meta jkun hemm dawn l-istandards u għalhekk punt kruċali hemm bżonn nżommu f'moħħna dejjem ġifieri l-stockpiling illi jkun għat benefiċċju ta' kumpaniji l-kbar. Din tista' tkun konsekwenza potenzjali ta' estensjoni ulterjuri tal-periodu ta' transizzjoni ta' se jkun ta' dannu għall smi li mhux se jkollhom risorsi finanzjarji biex iwafqu dan stockpiling qabel idħul fis-seħħ tal standard il-ġdid. Issa fuq eh, dispożizzjonijiet fuq sostituzzjoni tal-magni aħna mħasbin fuq il-kondizzjonijiet għax għalina mhumiex severi biżejjed jekk magna ta' sostituzzjoni se tkun imdaħla u ma jkunx hemm il-perjodu ta' jkun limitat il-perjodu ta' awtorizzazzjoni għalek biex ikun mbagħad eh, sostitwit, ir-rapporter ħarġet b'għaxar snin għall-iktar biċċa kbira tal-magżin għan suġġerixxi seba' snin bħala perjodu iktar adattat. Nixtieq ukoll nara kif nistgħu norbtu din id-dispożizzjoni mal-inċentiva retro refitting biex inkunu nistgħu uh, Eh, niraffinaw din il fat li u li se tkun l-iktar mod effettiv u nishtiq nkun naf l-opinjoni tal-kollegi. Issa fuq esenzjoni speċifiċi u derogi u importanti nikonsidraw każijiet partikolari skont il-mertu u diġa smajna il-lum u nafżgur li se nisimaw anki iktar tard jekk l spiza ekonomika jata beneficju mill-beneficju ambientali mżon ta' ċerta flessibilità imma huwa importanti li nżommu trattament indaqs għall-industrija ta' manifattura għax hekk insaqsu inqas għal ċerti setturi l-oħrajn ovvjament se jkollhom jagħmlu iktar u għalhekk hemm bżonn nikkonsidraw l-istampa ġenerali. Issa fuq il-valuri tal-limiti ta' missjonijiet il-proposta bej wieħed u ieħor tista' tista' tajt li tkun f'konformità ma' dawn it-trakkijiet il-kbar, imma hemm ċerti magni fejn il-limiti huma dajfin wis u nixtiequ nsaħħuhom. Per eżempju għal eh, magni ta' diesel ma kienx hemm evoluzzjoni mill-emissjonijiet ġew stabiliti fażi tlieta a Xi 15 fil-mija li għadhom eh, bil fjuwil u hemm bżonn ikunu teknoloġija nadifa. Nixtiequ naraw dan il-limitu stabbilit għal magna ta' 650 megawatts palmu għal kull magna inqas minn din l-kategorija. U għem pet li nishtiq inressa u kol fuq regolamenti eh, ta' saħħa u ta' eh, sigurezza li mi ma tidirx fil proposta l-ġida ma fil-kontest tal-amenda 10 mod partikolari illi l-kondizjoni tikunu iktar ibsin għar għal ċerti setturi tax-xogħol nixtiequ nikkonsidraw id-daħla mill-ġdid ta' dawn l-aspetti ta' saħħa u eh, sigurtà f'dan ir-regolament. U għalhekk nappoġġaw l-emendi tar-rapporter illi il sistema ta' ċertifikazzjoni bil-karta la posta dik elettronika u skambju ta' data u informazzjoni permess tal- Internal Market System kif diġa ġi stabbilit, nasbu dawn huma kollha bidliet raġonevoli u li jistaw inaqsu il pizijiet amministrativi bla bżon u nixtiequ kol li l-engine monitoring ikun tkun id-data ta' eh, l-2023 u jekk ikun hemm xi diffikultajiet bħal huma testjar ta' ċerti vetturi li diġà nafu, hemm bżonn inkunu nafu kemm jista' jkun malaj. Din tkun il-loġika li tigwidana. Grazzi. Thank you very much, and now Mr. Duncan. Grazzi. Onorevoli Duncan, grazzi da sew sur President. Aħna fi grupp ICR e nappoġġaw dan l-approċ. Ninżal l kappell li l-Onorevoli Gardini dinja bieċa xol tajba ħafna. U nħu għot li t-jirnexi li dan aspetti pozittivi ħafna smajna u koll Ministru Dansk l-importanza illi nħarsu lejn ċertu emissjonijiet u li kunem u kol allinjament mux biss mal stati Uniti u mal-ġappun imma li kolna approċ komuni u dan aħna tassaw nil-qawħ. Jena, ma konġi nkun membru tal-ICR kieku ma sibx xejn xinajt. Hemm nuqqas ta' proċess regolatorju eh, f'dak għandu x'jaqsam mal-magni, mal-partit tal-magni. Dan jieħu jifranka l-flus għal dawk illi ma jkunux jistaw jibdlu l-manna ma tkun saret kalla l-ħsara. Naħseb li nistaw nfaħru dan il-pont. Pont ieħor li huwa ta' problema li jizda il-rapporter eh, jiprova jikkoreġi dawn il-limiti ambizjoni seta' jkollhom effett fuq il-manifattura u seta' jwassal biex uħut minnhom jkollhom maħallu dan is-suq dan irritu però tkun saħtu bizzejed biex jiksab l-anijiet stabiliti. L-aħħar punt li jista' jkun wieħed zaħir ma tajjeb li nġbet l-attenzjoni tagħkom fuqu u biex ixedu rapporters ukoll jaqblu miegħu jina ġej mill-Iskozja. Reġjun, nazzjon, ma nafx li ma kelma dat tandenuza nazzjon b'kosta twila ħafna u għalhekk għandna ħafna bastimenti li jgħinu l-Coast Guards biex isalvaw il-ħajjiet. Anka jekk ma jkunx hemm slipway, jekk hemm rampa minn fejn jistgħu jinżlu dawn id-dajes. Dan huwa importanti ħafna mhux biss għalina ma' ħafna stat membri. Il-makkinarju meħtieġ biex jiżviluppaw il-magni għal dawn il-bastimenti jieħdu anka xar snin u jekk noqgħodux attenti jistgħu jiġu affettwati minn din il-leġislazzjoni. Ikun impossibbli li nirħu l għanijiet ta' missjonijiet minħabba id-diffikultajiet ta' cooling fil-magna Dan il-kriterja l-ek li jiġu minimizzati u dinija sfida serja biex neħu l-għanijiet li ġew sabri tal-emissjonijiet mux ħan mux ħan ifqasa sejjer nittamal li fuq dan il-punti iċċadu rapporter xisaw jappoġġawni eh, biex jistir emenda fuq il-proposta kollha kemmi fuq dan il-punt. Grazzi tassew, issa fisem l-alde is-sur u jitema. Grazzi tassew, sur President, jina u koll nix nirringrazzja l-relatur, l relatrici tal-approċ programmatiku taħħa, li napprezzaw u anka l-approċ kostruttiv eh, li ħadu x-shadows jiena naqbel mal pożizzjoni tagħha u li rridu nħalsu lil affarijiet kull każ għalih u naraw imbagħad x'azzjoni għandna nieħdu. Naqbel magħha wkoll li għandna nintroduċu il-klassi ta' magni, ta' partita tal-magni, ma nistax naqbdu narmu l-magna għax tkun għalmet il-ħassara, dan se jkollu aktar eh, impatt ħażin fuq l-ambjent anke fuq il-periodu ta' tranzizzjoni jridu naraw kull każ għalih u naraw li kunem bizzejiet żmien li biex ikunu jistgħu jieħdu passi aħjar ta' aħjar. Imbagħad l rwol tal-SMEs importanti li dan dan ikkonsidraw u naraw kif se nagħmlu biex ninkludu l-intrapriżi żaru medji hawnhekk. għall għandu importanti ħafna il-bastimenti tal-Inland Waterways u naraw x'nu ma l istandards anke ma' pajjiżi terzi bħal l-Istati Uniti. Tajjeb li dan ikun hemm allinjament ma' dawn l-standards. Dak kollox li xtaqt ngħidina u napprezza tassew ix-xogħol jagħmlu shadows. Grazzi lilek. Is-surek mhux qiegħed hawnhekk għalhekk is-surek out. Grazzi Sur President, grazzi wkoll ir-rapporter Ratiċi Gardini tax-xogħol tagħha fuq dan il-file li bħalma dissemma kemm il-darba huwa xogħol kruċjali ħafna għal kemm jinstema jinstemaw tekniċi l-affarijiet ix-xogħol fuq l-NRMM din ma nizlix tajb mal-ewwel ma' ċittadin tagħna ma rridu narfu illi dan għandu konsegwenzi wiesa fuq ħafna affarijiet bħalma għal kollega tiegħi. Nixtieq nagħmel punt li kollega tiegħi mill-ICR għaliex bħalissa l-ICR għand qed jaħdmu fuq direttiva nek u qed jistabilixxu il-limiti massimi u kull darba li nkunu qegħdin innegozjaw ma' r-rapport tal icr dejjem tisħaq kemm huwa importanti li jkollok leġiżlazzjoni tajba fuq il-livell tas-sors. Jekk fil-livell tas-sors ma jkunx hemm limiti mela diffiċli imbat li nirsita il-limiti aktar il-qoddim. Jiġifieri iva hawnhekk hawn din ir-rabta u li sijar dejjem jisħaq fuq is-source policy. Hawnhekk għandna source policy u xat jagħmel li sijar hawnhekk qegħdin idewmu l-implementazzjoni u eh, jitolbu għal aktar eżenzjonijiet. Dan ma tantx qed tkunu koerenti li sijar dejjem jitolbu li kunem regolamentazzjoni aħjar mal mela aħjar iħarsu lejom infushom u jew jekk bejnietom hemm xi tip ta' konsistenza. Qabel ma nieħdu l-approċċ ta' aktar eżenzjonijiet u implementazzjoni aktar bil-mod, aħjar noqogħdu attenti biex ma nkunux inkonsistenti meta niġu biex nistabilixxu il-limiti massi bħal PM10 U dan ser u dak li qed nagħmlu hawnhekk ukoll u naħseb għalhekk l-Onorevoli Gardini mhux se tkun sorpriża li jiena għandi pożizzjoni kritika dan ir-rapport. Napprezza ta' sew xogħol tiegħek. Iżda xorta waħda hemm mistoqsijiet għalfejn qegħdin testendu l-fażi ta' implementazzjoni minn 18 l 24 xahar u għalfejn qegħdin iddaħlu eżenzjonijiet f'emenda 16 u 17 mistoqsija anka lill-Kummissjoni għaliex xinu ma l-konsegwenzi ta' dawn l-evenzjonijiet? Nix nisma ktar mill-Kommissjoni. Umma ma resqurġen il-proposta u qabel ma nidħlu diskussjoni fuq dan it-tip ta' eżempji li jiena ma tantxina favorijom nixtieq nisma' minn il-Kummissjoni l-impatt ta' dawn it-tip ta' eżenzjonijiet u xed niprofaw nikisbu bihom. Għaliex inkella sar namlu biċċa xogħol oħra li ma tantx tgħinna. Imbagħad l-istess persuni minnaħa tal-lemin jgħadu jilmentaw li diffiċli li timplementa. Mela l-aħjar li namlu nevitaw li noħolqu dawn l-affarijiet li mhumiex ma jgħinunniex. Qed nippruvaw nagħmlu allinjament tal-leġiżlazzjoni imma qegħdin nimxu ħafna ma l-Istati Uniti. Dan m'għandu xejn x'jaqsam t ttip fil-kolleġizzazzjoni li ħan għamlu minn istal qoddim, ħan għamlu kollox palma jgħamlu l-Istati Uniti. Għedini, għed jintqal li fit-TTIP lebda liġi li għed għamlu ma strateġi influenza mit-TTIP, għalek eh, stramba li mux għet naraw li xorta qed isiru dan l-affarijiet, għalfejn mhux qed nippruvaw nkunu iktar bħal bħal l-Iżvizzera, għalfejn qed inħarsu lejn l-Istati Uniti u mhux lejn l-Iżvizzera. U huma qegħdin juru l-implementazzjoni hija aktar faċli minn kemm qed jgħidu ċertu persuni għaw ġew. Għalhekk aħjar inħarsu lejn min qed jimxi fuq quddiem u mhux min qed jaqalura fid-dinja. Dan m'għandu xejn x'jaqsam mat-TTIP u kull darba rridu noqogħdu nispjegaw. U jien issa fuq din il-kwistjoni dejjem qed insir aktar u aktar xettiku Jena lest li nisma diskussjoni interessanti ħafna, jena ser niprofa nara li qed inkunu aktar konsistenti minn dak li nippruvaw nagħmlu fid-direttiva nek u nittama li gruppi għandhom l-istess għan tajjeb jien. U jiena nixtieq li jkollna kollaborazzjoni wkoll ma' relatriċi imma jekk se naqblu fuq aktar eżenzjonijiet u aktar estensjoni ta' dan il-perjodu irid ikollna raġunijiet validi għalfejn namlu dan u sissa jien dan raġunijiet għadni ma smajtomx. Grazzi tassew l-onorevoli Mejvi. Grazzi President u grazzi l-rapporter. Minkejja li fil-proposta għanna xi affarijiet neqsin bħal emissjonijiet ta' dissu karbonju l-emissjonijiet ta' ta' dawn il- l-emissjonijiet. Iżda xorta waħda għanna għawnek illi prezentazzjoni tal un li mhux qed tikkonvinċina bħal li definixxu mill-ġdid dawn l-emissjonijiet anke bħal għandna għandna tnejn tlieta. Għandna wkoll emendi finalizzati fuq raġunijiet ta' wara spejjeż amministrattivi marbuti ma' sistema ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri l-istess li nibdlu ċertifikat ta' konformità imma li dan għandu xaqsam u koll mal kodiċi digital ħansan nisqo l-elementi tagħna aħna u koll li nikol li naħdmu magħkom iżda naqbel ma tħassib li ressa l-onorevoli Eichhout li din ħaġa semmit kemm il-darba il-presenza tal-Istati Uniti fir-reviżjoni ta' din id-direttiva. Dawn huma huma affarijiet li jħasbu lili wkoll. Grazzi. Now, Madam Grostet. Grazzi Onorevoli Grostet. Merci beaucoup. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena l-ewwel nett nifraħ lill-Sinjura eh, Gardini u eh, nweda l-appoġġ tiegħi fuq il-rapport kollu kemmu jiena rrit nisħaq fuq xaħut mill-punti fostom per eżempju settur tal-ferrovije forsi għaliex fi Franza għaddejjien dibattiti għawijjien fuq il-ferrovije għalek dan ġibet l-attenzjoni tijaj għal din il-kwistjoni għaw illi 80% tal-traffiku ferroviarju li jaħdem bil-dawl imma l-20% l-oħrajn għad baqa ċerti lokomotivi illi jew għaliex m'hemmx biżejjed infrastruttura jew inkella għadhom ma ġewx sostitwiti jaħdmu bil diesel U għalek aħna nafu illi il diesel rrit jiġi sostitwit mal-ar kemm jista' jkun għal eh, minħabba il-kwalità tal-arja għal daqstant u wkoll minħabba raġunijiet ta' saħħa. U fakkarkom illi f'mument fejn aħna rridu inħedġu il- trasport tal-merkanzija bil-ferrovija qed naraw illi għandu diffikultajiet kbar biex jiżviluppa dan it-tip ta' trasport u niġbet l-attenzjoni tal-kollegi u ngħidilhom iva aħna naqblu magħkom irridu nagħmlu progress imma laqas ma għandna eh, nkunu pożizzjoni zvantaġġata vis-a-vis kompetizzjoni u l-kompetituri tagħna. L-artiklu 3 31.3 u ieħor li jajt li il moturi jaħmu bid-diesel rridu jkunu sostitwiti u dan f'perjodu ta' żmien qasir ħafna u dan l-iskadenzi kemm għal kumpanija tal ferrovija kif ukoll għand l-industrija se jgħat toħloq problema li il kumpaniji iva jistgħu jagħmlu investimenti fuq meta ta' żmien twila ma għandhom bżonn li jaddattaw ruħhom u rridu ntuhom il-ħin biex jagħmlu dan għalhekk hemm bżonn illi ndaħlu ftit iktar flessibilità għas sostituzzjoni ta' dawn il-muturi li jaħdmu bid-diesel u għalhekk jiena nappoġġa il il-proposti ta' Signora Gardini fuq dan il-sujġet fl 16 eh, u 17. Issa l-artiklu 57 proposta tal-Kommissjoni tajt li un jkun hemm perjodi ta' tranzizzjoni, ċerti kollegi semmewhom perjodi ta' tranzizzjoni bejn 12 u 18 il xara sostituzzjoni ta' muturi illi palissa qegħdin fissu jiena naħseb illi dan il-perjodu ta' żmien mhuwiex realistiku għaliex anke jekk wieħed jieħu il-ħin eh, jaħseb ftit ta' kemm idumu l-applikazzjoni ta' tenders u eh, din l-iskadenza ma tistax tapplika li kemm bżonn ta' perjodi ta' żmien ta' 18 24 xahar sabiex dawn l-affarijiet jisiru kif suppost. Jiena kontenta ħafna li nara li rapporteru kell għamlet proposti pragmatiċi u kol f'dan ir-rigward. Jiena dak li xtaqnajt fuq il-rapport ta' Signora Gardini se neprezenta xi ftit emendi ma' b'mod ġenerali naħseb li għamlet biċċa xogħol eċċellenti. Thank you very much. And now Miss Xerjar uh, Pierik. Grazzi, tassew l-Onorevoli Makjevik. Grazzi. Ook bij mij zijn aangereikt eh, van Grazzi, jena nixin ringrazzja li relatriċi mat partikolari fuq il-tractors u fejta li jaffetwaw l-Olanda. Hemm punt ieħor iżda li diġà issemma mill-kollega tiegħi fuq l-Inland Waterways jekk inħarsu lejn it-toro il-kanali huma importanti u koll ma nafx intom tridu li jkunu taħt standards Amerikani u għamennu dan mela jekk iva ma rix nirresemenda iżda jekk le jekk ma tidux dan li jkun f'konformità ma' standards Amerikani mela jiena nixtieq inressa emenda għaliex jiena ġejt avviċinata u għalu li li jekk dan mhux se jseħ inkella eh, l-affarijiet se jkunu impossibbli. Grazzi tassew. Naħseb li nistgħu nagħtu l-mikrofon lill Kummissjoni Escobar Guerrero biex nisimaw l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq din il-proposta ta' l-Onorevoli Gardini. Merci. Grazie. L-għonet nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol kostruttiv u għall-atmosfera ta' eh, tajba li stajna naħdmu fija u anki ir-riżultati li kisbet u aħna nasbu li proposta attwali li qegħdin iddiskutu kemm fil-parlamenti fil-parlament u anki fil l-fen tal-istati membri diskussjonijiet juru ċerti bil tal-opinjonijiet għandu jkun hemm il-possibilità illi namlu progress permezz ta' test regolamentari li sejjerina nilħu għannijiet ambientali ambizjuzi ma kien ħarsu l-għannijiet ta' suq intern. Jien għandi erba tipi ta' kommenti aħna ħadna nota ta' fatt li hemm appoġġ għal din is-sistema ta' skambju ta' formazzjoni li se tiġi modernizzata u aħna eh, naqblu ma' dan. It-tieni ħaġa hemm ċerti punti illi aħna nixtiequ illi nuru li aħna miftuħin, nuru ċertu flessibilità dana diġà minnih meta konna qegħdin niddiskutu fil-working groups tal-Kunsill, pereżempju il-dispożizzjoni tu id-dettalji li fihom fuq il-miet ta' xmajjar, id-definizzjoni tal-modalitajiet tal-muturi għas-sostituzzjoni il-moturi tal-ferroviji, kif qalet is-Sinjura Grostet, u anki id-deskrizzjoni preċiża tal-klawzola ta' revizjoni. Tini ħaġa qasam li li ħassibna u għanna diffikultà li nsegwu l-loġika, per eżempju l-eżenzjonijiet fejn l-estensjoni tal-periodi ta' transizzjoni. Aħna għamilna analizi illi nasbu iġenna tasbu illi dana se jkun kontraproduttiv għal ġestjoni tal-istok tal-produtturi u anke l-utenti. Umbat, fuq ċerti punti li diġa semmew, per eżempju, aħna nistaw nifmu li ċerti membri tal-parlament jistaqsu għalfejn memx il-pozizjoniet fuq il-retrofitting u eh, veru din hija diffikultà li għana li test jikkonċernaw biss u il-prodotti li huma poġija fis-suq imma forsi huwa possibbli illi nerġgħu nagħtu daqatajn li dak li kien ġie suġġerit propju mill-kumitat tagħkom eh, fuq l-emissjonijiet meta ġiet diskussa dispożizzjoni fuq l-emissjonijiet tal-trakkijiet Eurosis u forsi nistaw naraw x'nistgħu namlu fuq dan il-qasam tar-retrofitting u waħda mis-soluzzjonijiet li kontu sħaqtu fuqha intom u li kienet aċċettabbli wkoll kommissjoni fuq il-suġġeriment ta' Sur Grotten kien li naraw kif jista' jkollna kriterji komuni meta jkun hemm dispożizzjonijiet li jippermettu illi nikludu dan ir-retrofitting fuq livell nazzjonali ngħidilkom illi din hija xi ħaġa li kienet meqjusa fattibbli fl-modi u uh, Anki dana kien test illi huwa eh, simili ħafna għal dak li qed niddiskutu llum l-aħħar element imbagħad fuq ir-rabta bejn din il-proposta u l-istandards Amerikani. Huwa esaġerat li ngħidu li l-modell li segwejna huwa dak tal-istandards Amerikani, ċerti standards Amerikani tqisu bħala utli li jiġu inklużi imma mhux il-każ pereżempju għal partiċelli għal xaħna ħassejna illi Eh, ma kienx hemm regolamentazzjoni sodisfaċenti fuq il-partiċelli irqa eh, fil-leġislazzjoni Amerikana għalhekk il-Kummissjoni għamlet hekk illi fejn kien hemm livell ta' ambizzjoni oli li kien eh, jippermettilna illi naslu biex ikonna xi ħaġa li tagħti riżultat ħarbi fil-prattika konsidrajna standards Amerikani bħala validi u mbagħad hemm oħrajn illi le Umbat l-impact assessment juri li danna sar qabel ma bdew id-diskussjonijiet ta' TTIP eh, għamminna e, sempliciment analizi tal-standards liktar adattati u jiena rritajdilkom ukoll li safejna fjena almenu memx diskussjonijiet fuq dan is-settur partikolari fuq dawn l standard fil-kuntest ta' TTIP jiġifieri il-proposta qed issir fuq il-merzi tagħha stess u fuq il-bżonn li analizzajna aħna li konna livelli ta' missjonijiet illi eh, jirrispondu għal bżonnijiet tagħna u anke bżonnijiet ta' ċittadini Ewropej kollha. Grazzi. Thank you very much and uh, now I Grazzi tassew, nati il-mikrofonu l-urra l-Onorevoli Gordini biex tikkonkludi id-dibattitu. Sì, grazie Presidente. Io... Grazie Sur President, jena nixtaq ringrazzja l-kollegi kollha li intervjenew, inkluż dawk li ħdimt magħhom anke b'mod pragmatiku u kostruttiv. Anke x-shadows, Kolla din hawnhekk għall-istess għan tamat l-Kommissjoni illi na ikolna regolament illi ħares li zon f'moħħu l-ambjent, is-saħħa u din hija l-Kummissjoni tlabuna bħala priorità jiena naħseb illi rridu nkunu kapaċi nsibu l-ola livell ta' protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa possibbli u bħala priorita nżommu f'moħħna l-ambjent u s-saħħa. Imma nżommu anke f'moħħna li aħna għandna x'naqsmu ma' settur li huwa varjat u li fih innifsu s sofra minn tinġis għalhekk ikun utli li hawnhekk nżommu f'moħħna li għandna setturi li għad iridu jibdew it-triq tagħhom u li jistaw u kol jikontribuxu għal kwalità tal-arja. Għalli hawnhekk għandna osma li jaslu anke għal disa u design fil-mija. Għal kem jista' jkun hemm ċifri li huma marġinali, ċerta huma ċifri li jista' jkollhom affett fuq l-ambjent. per pereżempju l ferrovin nista' nieħu eżempju ta' pajjiżi fejn l-80% huwa jaħdem bl-elettriku, imma dawk l-20% ta' diesel ju jaħdem per eżempju fil-montanji fejn mhux faċli li tibdel għall-elettriku u jekk wieħed jobbliga li dan issir fisser li se jkollhom waqfu linja ferrovja jkun hemm biss trasport fit-triq u dan iniġġas aktar. Għalhekk kien qed ngħid għandna nkunu ambizjużi imma nżommu f'moħħna li nkunu ambizjużi bis nafu li ħan niksbu riżultat pożittiv. Il-kollega ta' soċjalista li qal li jipreferi li kolna żmien ta' seba' snin miflok għaxra. jekk seba snin u maħjar minn 10, mela namlu hekk. Imma ejja natu ċans li l stess biex nħarġu lejn il-suġġerimenti kollha u l-proposti konkreti li tress u għaliex hawnhekk qed naħdmu f'dinja reali li rridu nwaqfu wiċċna magħha jiena eh, flessibbli bħalma intom intom u rejtu li nsibu kemm huwa l-aktar possibbli l-aħjar definizjoni f'dan ir-regolament u l-aħjar limiti u l-aħjar żmien allokat. Qed nixtieq infakkarkom li hawnhekk qed nitkellmu fuq setturi li huma pjuttost partikolari qed nitkellmu fuq magni illi għandhom tul ta' ħajja pjuttost twil imma dan huwa settur differenti ħafna u fejn għandek eh, kull vettura ħajja differenti U għalhekk fil ġanet u xur li ġejjin nħarsu lejn kull każ u naraw kif nistgħu insibu l-aħjar soluzzjoni. għet qed u wkoll dwar il-manifattura, ma nafx interpretajt sewa dak li qal il-kollega tal-ICR li għanna bżon proċess li ħares lejn il-ħajja tal-vetturi. Naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna li rridu nżommu f'moħħna meta aħna niġu biex naraw, nirregolaw dak li jedin jiproduċu. Imma ma rridux kif diġa qed jiġri indewmu intawlu iż-żmien ta' xaġa diġa qed niġġess u għalhekk inkunu qed nirċivu dak li huwa bil-kontra dak li rridu aħna. Naħseb li diffiċli nwieġeb li kulħadd ħadd nota tal suġġerimenti kollha. U dawn huma affarijiet li se nżommu f'moħħna biex fil-ġurnata x-xhur li ġejjin inkomplu naħdmu għal-issa se nieqaf hawnhekk kulħidma ħidma tajba lilna wkoll. Grazzi tassew. Nishtiq nfakarkom li id-data sa l-metestaw it-trest u l-emendi l-4 ta' ġunju il-vot fil-Komitat MV Sessid se jisir fil-15 ta' Lulju u il-vot fil-Komitat ser jiġi konfermat aktar l-qoddim ħanifu issa l-żewġ minuti mbagħad nibdew bil-votazzjoni. Dear colleagues, we can uh, start to vote. The first Mela kollegi għajn nibdew bil-votazzjoni l-ewwel punt u punt sitta, oġġezzjoni skont l-artiklu 106 tneħħija mill-lista tal-Unjoni ta' ċerti sustanti sustanzi aromatizzanti. Mela, vot wieħed il-votazzjoni miftuħa. We wait, okay? Because someone needs the voting card. Sen istenne għax għatmin għatamin mandux il-voting card. Ok, avete votato tutti? Kulħat vota.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 fuq ta' stabilità ta' suq għall-iskema tal-iskambju ta' kwoti ta' missjonijiet. Nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Klat vota, votazzjoni maluqa. U taddi. Votiamo adesso il... Nivvotaw issa fu il-rapport tal-Onorevoli Herranz Garzia fu il-proposta rigward il-livelli massimi permissibli ta' kontaminazzjoni radioattiva ta' ikel u alf wara incident nukleari jew f'kull każ ieħor ta' emerġenza radioloġika Nibdew bil l-ewwel kompromess. Nivvotaw fuq l-ewwel kompromess dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Nivvotaw issa fuq l-emenda 66 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Issa nivvotaw fuq l-emenda 113 dawk favur. Kontra astenzjoniet ma taddix. Nivvitaw issa fuq l-emenda 110 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 111 dawk favur dawk kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda 112 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 115 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 13 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu issa għall-emenda wieħed u sebajn. Manda wieħed u sebajn dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 14 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 15 daw favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 72 dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet niverifikaw. Avete votato tutti il voto? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u din l-emenda tgħaddi. Emenda issa 73 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet niverifikaw. verifikaw Avete votato tutti? Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix din l-emenda. Emenda 74 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 75 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess numru 2 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emmenda 79 tal-kollega li vasi dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw. Avete votato tutti? Kulħat vota il-votazzjoni hija magħluqa u din Naddu issa emenda 18 li huma l-istess dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess numru 3 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Nivvutaw issa fuq emenda 82 l-ewwel parti kif miżjuda ma' kompromess numru 3 il-klim particularly most derivables sectors of society, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Nivvotaw issa fuq il-kompromess numru 4 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Nivvotaw issa fuq l-emenda 88 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Nivvotaw issa fuq l-emenda 87 dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nivvotaw issa fuq l-emenda 89 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda design. Emenda numru design daw favur, daw kontra, astenzjonijiet taddi. Nivvotaw issa fuq emenda Wieħed u design dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nivvutaw issa fuq l-emenda tnejn u design, anzi, ħa nivvutaw fuq l-emenda tnejn u design dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddix għandkom, soċjalisti għandhom problema ħadd m'għandu jdejn. Emenda ta' u design dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Kompromess numru 5 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 96 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, niverifikaw. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 99 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa taddi. Issa, emenda 102, dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 103, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet niverifikaw. Kati vota, votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 104 dawk favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix. Nivverifikaw. Avete votato tu? Klat vota, stazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 21 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess numru 6 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu issa għall emenda 23 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Għandu issa għal eh, premessi. Numru 4 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 30 Dak favur, kontra, astensjoniet, taddi. Emenda 31 u 32 l-istess dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astensjoniet ma taddix. Emenda 33 dawk favur, kontra, astensjoniet taddi. Emenda numru 6 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 35 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 36 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 37 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 5 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 38 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 39 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 40 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 7 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 41 dawk favur, kontra, astensjonijiet nivverifikaw. Avete votato tutti? Kulħadd vota. votazzjoni magħluqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 44 daw favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda numru 43 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda numru 47 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 45 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 8 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 48 dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi. Emenda numru 50 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 51 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 52 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 53 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda numru 54 e- dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda numru 55 żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix Emenda numru 57, 56 daw favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda numru 57 daw favur kontra niverifika. Tutti a favore. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 58 daw favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 9 daw favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 60 daw favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 10 daw favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 62 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 63 favur kontra nitċekja. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddis. L-emenda 11 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 12 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 64 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 65 b'emenda orali tal-PPE Għaw oġġezzjonijiet le, mawx oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali għalek dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Issa nivvotaw vot elettroniku għal proposta kif ġiet emendata il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa.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 finished our vote. And now I thanks the colleague. Nirringrazzja lil dawk il-kollegi illi issa jixtiequ joħorġu mill-kamra sabiex eh, jagħmlu dan u issa ngħaddu għal punt li limes li huma għal kummenti dwar emendi fuq l-effiċjenza fl tar-riżorsi lejn ekonomija ċirkolari punt numru 9 fuq l-agenda tagħna. U issa nibda billi nagħti il-mikrofonu mill-ewwel l rapporter il sinjura Pieti Kajnen biex t-kommentaj fuq dawn l-emendi. Sinjura Pieti Kajnen, ek joġbok. Grazzi, Sur President. All of the members who have uh, uh, Nirringrazzja lil dawk kollha illi resqu l-emendi għaliex hemm ħafna minnhom għanna madwar erba mittemenda kollox ma kollox imma meta wieħed joqgħod jeżaminhom sew jikkonċentraw fuq numru zaħir ta' kwistjonijiet. L-ewwel net hemm divergenza ta' opinjonijiet fuq il-mont kif aħna Eh, niddefinixxu l-iskarsezza tar-riżorsi kif dana jista' jkun eh, kif ini deskritta bħalissa din hija svantaġġuża għall-Unjoni Ewropea hemm min jixtieq li jkollna definizzjoni iktar stretta minn dak li hemm f'dan l-abbozz ta' rapport Mbagħad it-tieni punt li huwa riflessu ukoll f'partijiet differenti tar-rapport no jekk għandhomx jittieħdu azzjonijiet leġislattivi jew azzjonijiet volontarji u din hija xi ħaġa li rridu ninegozjaw fuq għal flimkien jiena konvinta li bħal ma, ma jaħdimx il-ħlas volontarju ta' taxxi għaliex din tista' tkun sfida kbira għal ċittadini u ma naħsibx li se tagħti riżultati mixtieqa. Mbagħad hemm emendi tajbin fuq il-kwalità tal-forza tal-ħaddiema u e, fil-qasam tal-edukazzjoni x'għandna ninvestu. Mbagħad hemm opinjoni differenti fuq l-indikaturi dwar jekk dan għandhom xikunu vinkolanti jew le u kemm għandhom ikunu dettaljati il-sotto indikaturi. Jina nipreferi li ikonna għal-indikaturi iktar ġenerali għamnek minn flok ma noqodu insemmu indikaturi oħrajn mod separat. Hemm diskussjoni għal darboħra dejja fuq il-miri, jekk dawn għandhom xikunu vinkolanti jew le. Dawn l-indikaturi huma isom il-kontabilità jidher li jagħmel sens illi jekk wieħed se jagħmel xi ħaġa għandha tkun obbligatorja għal kulħadd u jkun hemm kriterji maqbula li japplikaw għal kulħadd jew inkella ma tilleġislax fuq dik il-ħaġa għaliex ma nistax nifhem kif il-leġiżlazzjoni tista' tippermetti azzjoni volontarja. Mbagħad memendi fuq il-materja prima kritika u issa rridu naraw kemm se nitlu fid-dettall meta nirreferi għal dawn il-materja prima kritika u eh, kem bat nitlu u kem se nitlu fil-kwestjoni ta' sostenibilità ta' prodotti tal-ikel u tal-binjiet. jiena naħseb li aħjar ikonna approċ iktar ġenerali għaliex ma nistawx noqogħdu ntawlu iż u nitlu fil-qasam tal-industrija u setturi oħrajn, imma jekk intom tridu tagħmlu hekk jiena bħala prinċipju m'għandi xejn kontrih. Mbagħad jidher illi hemm ħafna emendi fuq il-sustanzi perikolużi u il-mira l-eliminazzjoni ta' kimika valenuza u l-emendi imorru fi żewġ direzzjonijiet fuq dan is-suġġett u bat kif tistgħu timmaġinaw u ukoll ħafna emendi fuq il-mira ta' skart zero u id-direttiva dwar l-iskart u l-aħħar punt li xtaqt insemmi hija l-ħtieġa għad-direttiva tal-ekodesin. Naħseb illi wasalt f'konklużjoni, jista' kollu wasalt f'konklużjoni ħażina, imma jiena derli illi hemm ħafna emendi li jistgħu jkunu inklużi mingħajr problemi u da jimbatem oħrajn fej jider li jem diverġenza ta' opinjonijiet u uh, fuq dawn il-situazzjonijiet fejn hemm diverġenza nistgħu forsi nilħu kompromess Issa jkonna diskussjonijiet ma' shadow rapporters un bat jek kienu possibli naslu għal dan il-kompromess u neħdu dan l-approċ għal rapport kollu kemmu jiena l-esta l-inwieġeb għal mistoqsijiet, eh, nisma kritika ta'kom u suġġerimenti ta'kom u da kollu l-ġiġtu u tajdu li f'dan l-istadju. Grazzi. For your presentation. Si ħafna għal dik il-prezentazzjoni, Signora Petty Kajnen, u wissa nibdew l-ewel bil-Shadow Rapporteurs, is-Sur għannom ta' Sur Pallucci senat il-mikrofonu miflok l Sur Zofoli. Grazzi ħafna Sur President. Jiena qed nitkellem għannom tal-Onorevoli Pallucci bat se jkun ir responsabilta tiegħu li jiddiskuti l-emendi u l-kompromessi. Erba punti ta' natura ġenerali u mbagħad xi u wkoll fuq il-parti fuq l-iskart u l-effiċjenza il parti fuq l iskart u l efficienza fl-użu tal-enerġija fil-bini il-Kummissjoni Ewropea konfermat permezz tal-Komissarju Sefkovic li sal-2015 tiġi prezentata proposta revizjoni ta' direttiva għal eh, proġettazzjoni eh, tal- anke għal biex nifrakkaw l-enerġija waħna nqisu li f'din revizjoni ta' direttiva għanda jitwessa l-ambitu mux bis prodotti għall-enerġija, ma anke materjal tal-kostruzzjoni, għat-tizjien, għal eh, prodotti ta' ħwejjeġ biex nsemmi ftit imma din ir revizjoni li l-Kummissjoni fih għandha tikkonsidra wkoll il-possibilità li t-fissa valuri minimi ta' materjal riċiklat li jrid jintuża fil-prodotti ġodda. Konsiderazzjoni oħra li tirrigwarda il rifjut mar-rifjuti marittimi skont dak li intqal fil fil frio irridu naraw sa nagħmlu koll anke dwar skarta dan it-tip tnaqqis ta' 50% sa l-2025 u nevitaw il-kuna proibizzjoni tal-skart li eh, eh, eh, tfiħ tal-skart fil-bahar skont il-konvenzjoni Marpol minħabba it-nġis ikkawżat mill-bastimenti. Kummenti ħor aħna naqblu li għandu jkunem użu kaskade eh, ta' rizorsi l-ewwel fostom linjam imma aħna nitolbu illi tenata attenzjoni partikolari għall-użu tal-biomassa fil-ġerarkija tal-ġestjoni tal-iskart tal natu attenzjoni partikolari li setturi illi għandu valur miżjut addizzjonali. Fl-ħarnet taħna nappoġġaw l-introduzzjoni ta' indikaturi vinkolanti li fil-fema tagħna għandhom ikejlu mhux biss il-konsum tar rizorsi imma mod espliċitu u koll Eh, l-impronta tal-użu tal-ilma u ta' tniġis bil-permissjonijiet ehm, li nġsu rridu nqisu kol mhux biss is-sostenibilità ambjentali, ekonomika, soċjali u teknoloġika u li l-Unjoni trid ukoll tinvolvi ruħa ma' pajjiżi terzi u permezz ta' konvenzjonijiet internazzjonali tara li dawn il kondizjonijiet ikunu applikabbli għal kulħadd anke fl-użu ta' dekaturi għall-użu effiċenti ta' risorsi. Unpa tal dak li rigwarda l-politika tal-iskart, aħna ressaqna bosta proposti li se ngħidilkom fil-qosor x'kienu nitolbu li proibizzjoni fuq l-skart biodegradabili jiġi eh, inklusa l 2020 fl-istess mod mill-2020 nitolbu l kommissjoni tagħmel obbligatorja il-ġbir separat tal skart biodegradabili Unbat ikun hemm ġbir separat tal dak l-iskart mill-kostruzzjoni u mill-tfarrik tifrik tal-, tal tal-bini u skart ingombranti ieħor. Nitolbu l-Kummissjoni toħarġ bi proposta leġislattiva li tiffissa mira Ewropea ta' 60% li trid tintlaħaq sal-2030 għal riċiklaġġ u l-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid tar-rifjut tal-iskart urban dan irid jkunu bbażati fuq definizzjoni metodoloġija ta' kalkolu komuni għal livell Ewropew kollu kemm hu. Bħala konsegwenza niġu lura għal izbliet eh, għal volja ċerti tip ta' skart ma jistax jitpoġġam kien ħlif fil-misbliet aħna nitolbu li sal-2030 ikun hemm proibizzjoni ta' eh, skart mhux residwu li ma jistax jaqbess il-5% bħala indikatur tal-produzzjoni sħiħa tal-skart ċerti konsiderazzjonijiet un fuq l-użu effiċjenti ta' rizorsi fil-bini. Aħna nitolbu li l-Kommissjoni Ewropea toħloq qafas u roadmap anke bil-bdati fuq meta tasmin medja u twal u twila. Kulli l-Istati membri jizviluppi indikaturi oħrajn u metodi u standards għal-pjanifikazzjoni urbana għal dan u koll bżon li jittieħed approċ li jkun fl-istess ħin sostenibli għall-ambjent u anke ma sostenibli soċjalment u ekonomikament. Mbagħad dwar ir-riżorsi fil-użu tagħhom fil-bini, bżonn dawn ir-riżorsi jerġgħu jintużaw u jkun hemm ukoll proibizzjoni ta' rimi tal-iskart fil-misbliet fil misbliet sal 2030 dan kollu jrid ikun akkompanjat minn strateġija koordinata li tħares fil-bot fuq livell tal-Unjoni Ewropea għal ristrurazzjoni tal-bini li diġà jeżisti għallek huwa importanti wkoll ir-rwol tal-istati membri li aħna nitolbuhom li adottaw inizjattivi mhux biss fil-qasam fiskali ma anki semplifikazzjoni amministrattiva li jistgħu iwaslu għal ristrutturazzjoni effiċjenti tal-patrimonju immobli kommenti tal-aħħar il-rapporter diġa għamlet referenza għal nuqqas publikazzjoni fuq il-komunikazzjoni tal-prodotti tal-ikel sostenibli aħna hawnhekk qegħdin nirreferi għal ħela tal-ikel, ġifiri komunikazzjoni kontra l-ħela tal-ikel aħna nitolbu illi din il-proposta tiġi publikata sa tmim din is sena u li tifissa għan kollanti ta' tnaqqis tal-ħela tal-ikel ta' almenu 30% sa l-2025. Aħna nafu illi din l-istrateġija u li l-ekonomija ċirkolari u dawn l-azzjonijiet jistaw jirnexxu biss jekk ikunu akkompanjati minn azzjoni ta' talim u taħriġ li kopri territorji tagħna li bliet ir-reġuni ir-reġuni u l-komunitajiet lokali u iċ-ċittadini u wkoll importanti li ninvestu fit-talim u t-taħriġ professjonali sabiex ikollna dispożizzjoni kapacitajiet kapaċitajiet per pereżempju periti u professjonisti oħrajn li jistgħu jagħtu s-saħħa u e, jagħtu ħajja li din il-proposta. Grazzi. Grazie. Grazie. Grazzi u issa onorevole Demis Maker. Grazie ħafna, President. Mela, kienem sensila sensiela ta' emendi u da juri kemm importanti dan il file U naħsbu għal konferenza l laqat tal-kolazzjon, kemm eh, rapporti kien hemm fuq dan is-suġġett, imma id-diskussjoni fuq l-ekonomija ċirkolari hija tant importanti hawnhekk fil-Parlament kif ukoll il-barra mill-Parlament. Kollek aħna kontenti li se tkun opinjoni strateġika biex nkunu nistaw nitħattu kol fil-plenarja qabel il-pawza għas-sajf. Ħafna emendi, ħafna suġġetti. U puntuwa illi għanna bżon inkomplu niffokaw fuq l-affarijiet importanti biex dan il-proġett ikun mhux biss ambizzjuż imma wieħed ċar. Għanna bżon naqdu l-affarijiet biex nwaslu messaġġ ċarta sil-kristall. Bżon inżommu da kollu f'moħna meta nres u l-emendi l-rapporter. Issa, pozizjoni personali tijaj, hemm ħames punti li nixtieq nresaq l-attenzjoni tagħkom l-ewwel net. Naseb illi li konna ekonomija ċirkolari hija neċessarja għall ekonomija tagħna biex tkompla topera u ssir sostenibbli. L-Ewropa tiddependi ħafna fuq risorsi importati u il risorsi naturali tagħna qed jitnaqsu pass maġġel ħafna u għallek l-usu mil-ġdid ir u favur l-ambjent imma huwa meħtieġ ukoll ekonomikament biex nagħtu mbottatura l-ekonomija tagħna. Tieni punt issa nixtieq nenfasizza illi l-qafas legali Ewropew ma rridx jagħti Eh, biss flessibilità u eh, tal-medda twila ta' żmien, imma hemm bżonn ukoll illi ħeġġeġ l-intrapriżi biex ikun jista' jwaqqaf suq Ewropew għal risorsi sekondarji. Nixi għattilet punt issa l-effiċenza tal-risorsi. Kien hemm workshop fuq dan is-suġġett u dan wera kemm hu suġġett dan kemm huwa kompless dan is-suġġett għax hemm ħafna elementi li huma rilevanti ma hemm bżonn nżommu f'moħna lan tagħna ġifiri illi niksbu data paragonabli ċara u nżommu dejjem f'moħħna illi l-indikaturi hemm bżonn jiġu implementati. U ma jridux waslu għal eh, pisijiet amministrativi eċċessivi, u rent referixxi għall-emenda tiegħi stess. Sida fir-risorsi tal-effiċenza 30% sal-2030 u jiena ressaqt amenda ieħor ta' pasit tal flessibilità tal-Istati membri. u ukoll saqsi għal ġestjoni ta' risorsi sostenibbli kif ukoll politika raġonevoli jiena wkoll ressaqt emenda fuq dan il-punt. Jider li hemm tendenza biex ikun hemm eco design dejjem jespandi għanna bżon, meta najdu good design, design tajjeb hemm bżon li jkun favur l-ambjent, għamil part mill-pakket fuq l skart Hawnhekk qed nagħmel referenza għal konferenza ta' stampa jiena tajt ma' shadow rapporter fuq il-pakket fuq l-iskart eh, ma' shadow rapporter fej kien hemm appoġġ ċar għal ġabra metodi ta' ġabra ta' data koherenti biex ikun hemm ġerarkija u standards minimi għall-industrija ta' manifettura dawn huma l-standards minimi huma neċessarji. Sur President, nistara bil ħeqqa li nkompli naħdem ma' rapporter ma' shadow rapporters. Grazzi ħafna. Issa is-Sur onorevoli Pegedin. Grazzi ħafna, President. U grazzi l-rapporter ta' rapport eccellenti. L-onorevoli Dresmata kella raġun fi din il-kamra aħna ovvjament għal-qalbna ħafna l-ekonomija ċirkolari biex surpriża għax bil kem ikun hemm suġġetti fejn it ekonomiku u l-ambjent imorru tant id fit bħalma meta ninċu għas suġġett tal-ekonomija ċirkolari. Jekk inħarsu lejn proposta ġenerali tal-Komissjoni fuq il-pakket fuq l-iskart u l-komunikazzjoni tagħha, taraw kemm tassow rilevanza ekonomika hija importanza ta' dan il-fajl il-liġi mid Envi. Envy. Hentikom xiftit ċifri li jidru fil-komunikazzjoni illi l-industrija jistaw ifadlu iktar minn 600 miljon euro billi imorru lejn l-ekonomija ċirkolari u din tista' tagħti lill-ekonomija Ewropea sfruttura ta' 3.9% tal-GDP. Dawn huma ċifri astronomiċi f'perjodu fejn laqas biss nilħu 1% ta' tkabbir ekonomiku. U ħafna jaħsbu illi dan huwa affar ambjentali eku u koll. Imma blaħlas wara liħ ekonomiku konsiderevoli u dan juri li ħaġa stramba kif il-Kummissjoni Juncker iddeċidiet illi tirtira l-uniku pakket leġislattiv ta' dan il-fajl, ġif il-pakket fuq l skart Jekk naraw il-problemi li għanna dimna fl-Europa, produċu bis 30% ta' risorsi nużaw, iġifiri aħna tassow dipendenti fuq l-importazzjoni minn pajjiżi terzi. fi dependenza problema kbira ħafna. Kull intrapriża li tuża r-risorsi u l-iktar problema mhumiex l-ispejjeż għoljien tar-risorsi, din hija sfida. Imma intrapriżi jistgħu jelbuha, imma u l-oxxillazzjoni fil-prezzijiet. li nkunu għedin nitkellmu fuq risorsi bioloġiċi jew materjali ieħor Din l-oscillazzjoni fil-prezzijiet hija enormi u din hija tassew problema għal kumpaniji kollha. Nistgħu nsolvu din il-problema billi nadottaw l-ekonomija ċirkolari u għalhekk f'termini ekonomiċi u ambientali nistgħu nagħdu l-importanza hija enormi. Issa, xiftit kummenti għabbażi tar-rapport eċċellenti minn Sirpa l-grupp tiegħi jemmen li huwa importanti ħafna li nużaw l-istrumenti ekonomiċi ferm iktar li qegħdin nagħmlu għalissa. Hemm sonn noħolqu suq saħtu għal materjal sekondarju dan nistgħu nagħmluh b'modi differenti. Pereżempju b'ċaqli eh, fiskali minn taxxa fuq ix-risorsi nistgħu naħdmu mal-vat għal materjal sekondarju hemm elementi fejn nistgħu noħolqu dan is-suq għal materjal sekondarju, ma hemm elementi ħol li daħħalt xi ftit snin ilu fir tiegħi stess fuq l-effiċenza tar-risorsi biex noħolqu tip ta' suq intern għal-iskat, Schengen tal-iskat għal dawk il-pajjiżi illi għandhom ġestjoni biżejjed tal-risorsi hemm bżonn ifaċilitawlhom il-ħajja biex hekk l-iskart imur minn pajjiż għal ieħor Sur President, jina mni sanqot nirrepeti l-affarijiet tajbin ħafna diġa jidru fil-rapport fuq l-eco design. Elementi ħor li huwa importanti huwa illi hemm bżonn li nifakaw ferm iktar fuq l-efficienza tar-risorsi fil-proċedura tal-ewwel semestru xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea issa ħallit barra fir-rapport ta' din is-sena. U kif tal-aħħar Sur President issa Aħna tajb namlu illi nifokaw fuq ċerti linji budgetarji u nipprovaw li ċerti proġetti anki fil-pjan ta' investiment junker fuq l-efficienza tal risorsi imma din mhijiex l-unika ħaġa li importanti b'san nifakaw ukoll fuq linji budgetarji oħra ġifiri investimenti fil-futur minnaħa l efsi li ma jmurrux fil-pożizzjoni l-opposta u għalhekk għandna bżonn inkunu ferm iktar koerenti bil-din il-politika. U grazzi mill-ġdid l rapporter u jiena nistenna bil-ħerqa kooperazzjoni tajba ħafna magħha u ma' shadow rapporters l-oħra. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Koneċna. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nibda billi nirringrazza l-rapporter u naf li da ma kienx eh, ħaġa faċli għalija għax ovvjament mhux biss kellha kommenti tagħna imma tal-istati membri individwalment ukoll għandhom interessi differenti u m'hemm xaqda bejnietom u għalhekk dejjem kien se jkun xogħol qiebes ħafna. Issa fil-bidu tal-kommenti tiegħi li kieku xtaqt ngħid li hemm bżonn ikollna għanijiet realistiċi għanijiet iċifiri illi jemson ikunu abbalsi ta' analisi xjentifika, imma li u koll u maffattibli fl-opinjoni tiegħi il-mira ta' 70% għal riċiklar huwa u li wis u hemm bżonn niddiskutu ferm iktar fuq dan il-punt. Nixtieq ukoll nara il-Kummissjoni tressaq suġġerimenti ġodda li jkunu iktar ambizzjużi fuq oħra li mhumiex reċiklar, Per esempio, napprezza li kieku illi jkun hemm l-inklużjoni ta' skart kommerċal industrijali mhux biss dak tal-bliet. E, f'muni so jena nas Ivan naf li jekk nillimitaw l-iskart ikun ta' benefiċċju riċiklar u għal uniku mezz kif nistgħu naslu għal ekonomija sostenibbli. Imma mson l-insit ngħid illi das jiddependi ferm fuq kif ċerti miri ġun fraslin u l-ispirtu warajhom. Allura mhux Eh, biss ikonna klim sabiħ fuq il-karta ma bżonn li konna miri realistiċi. Jina napoġġa il-skart bioloġiku li konem selezzjoni, li konem masla, imma nixtieq ressa il-punt fuq il-fatt li nużaw l skart biex ġeneraw l-enerġija naf li ftit mill-kollegi ta' japoċaw din id-dija ma li tkunu pragmatiċi. Ovvjament, l-ideali jkun li konna ekonomija ċirkolari perfetta ma realtà diki u attualment ma nistawx ikonna eh, perfezzjoni 100%. U għalek, narfin xentifiku kif ukoll l-approċċ l-sat ma jippermettux din il-perfezzjoni tal-ekonomija ċirkolari u għalek eh, ħen kuna nistaw nasu dak li nistaw u nasib li jek nużaw l-skart biex nġeneraw eh, tisħin u eh, l-elettriku għandu postu soċetajiet tagħna. Dan ma jridux nħaltuh mal-sorting ma l-għażla tal skart Da għandu bżonn biss jieħu l-post ta' risorsi primari użati attwalment, u l-hemm bżonn naraw kif nistaw kifnu l-potenzjal biex nużaw l-skart eh, mod ieħor u nġeneraw l-enerġija. ċerti stati membri ilhom għaddejjin eh, b'din ġenerazzjoni tal-enerġija u ma rridux ninjoraw mħabba li xi ħadd jiddetta minn fuq. U għalhekk anke l-approċċ għall-iskart ta' l-ikel huwa problematiku u se jkompli jkun problema sakemm definixxu biċar dak li nikkonsidraw li huwa l-iskart mill-ikel. Hemm bżonn inwarbu l-iskart bioloġiku mingħajr ma noqogħdux nagħmlu diskriminazzjoni naraw jekk hux abbażi tal-annimali jew eh, tal-pjanti jekk hux ikel jew le. U għalhekk jiena ressaqt ċerti emendi biex insowi u imbiddel il-rapport u waħda mill-kategoriji li na kritika huwa eh, il-restawr tal-bini u tal-materjal użat, imson nikkonsidraw li huma il-miri għal l-2025 eh, u 2050 għall-skart mill-bini jina l-emendi kienu kienu f'spiritu ta' appell il komissjoni biex tara l-istrutturi ekonomiċi tal-Istati membri u l-ħtiġijiet individwali tal-Istati membri. Nixtieq infakkarkom il-koll qabel ma nagħla illi ta' sikwiet nilmentaw minħabba l-kwalità f'ira tal-leġislazzjoni imma aħna qegħdin dejjem nagħmlu l-istess żbalji li fuqhom nilmentaw u għalhekk nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni biex tkun ċara ħafna meta tiġi biex iddefinixxi id-definizzjoni tal-iskart, l-iskart bħala risors. Inħoss illi ir-risors eh, sekondarju wkoll hemm jiġi definit għax huwa użat fid-dokumenti tal-Kummissjoni kif ġiġi. U għalhekk il-Kummissjoni hemm bżonn tiffoka l-isforzi tagħha fuq definizzjoni ċara u trasparenti tat terminu tal-kelma skart u tiżviluppa wkoll approċċ ċar illi naqqas piżijiet amministrativi u sakemm niġu biex nindefinixxu dak li fuq qegħdin nitkellmu mod ċar li kulħadd jista' jifmu u sakemm niddefinixxu niċċaraw xħut minn dawn it-termini nużawhom il-kollha hawnhekk qatt maħna se nkunu nistgħu naslu biex normalizzaw l-affarijiet. U ovvjament laqqas maħna se nħuqqu l-anijiet u l-ambizzjonijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Chairman, and first of all... Uh... Eckhart, grazie, President. id dispeċin sur temas ma setax kun hawnhekk u jiena qed noħodlu postu. U dan huwa suġġett li eh, nħobbu ħafna u għalhekk tajb li kważi kważi mhux qiegħata u mhux sawa tajdu l-xek. L-ewwel net, nixtieq nirringrazzja r-rapporter għas sirjura Pieti Kajnen għax xol tagħha l-emendi u koll illi nafu li jem il-restrizzjoni illi bl-emendi din naraw illi jem rapport mlaħħam so dan huwa importanti ħafna se tkun il-pożizzjoni tal-Parlament bisavi il-Kummissjoni illi qed taħdem fuq um, proposta aktar ambizjuża kif għalunna, għalek nix ringrazzja wkoll il-Kummissjoni tal-fatt illi tant attirat attenzjoni fuq dan il-falax meta fil-ħarifa tas-sena l-oħra kien hemm għajdut li l-Komissjoni kienet taħseb il-tirtira din il-proposta tal-menu l-proposta leġislattiva u provajt nispjega l ġurnalisti dak li kienet jiġri, ħafna ġurnalisti għaluni iva l-ekonomija ċirkulari ma nafxini. U almenu f'din il-Kamra qegħdin nitkellmu ħafna fuq l-ekonomija ċirkolari imma barra mhux ħadd fem dak li konna din nagħmlu. U għalhekk l-ekonomija ċirkolari kienet diffiċli ħafna illi tidher fil-gazzetti ma grazzi lill kummissjoni issa anki l-gazzetti l-kbar qegħdin jitkellmu fuq l-ekonomija ċirkolari u għalhekk probabbilment hemm nirringrazzjaw il-Kummissjoni tal-li tant attenzjoni fuq dan il-sujġett għax eddet illi tirtira dan il-fall u issanda proposta ktar ambizzjuża ma dan il-rapport se jkun importanti ħafna l kummissjoni biex tajdilna aħna bħala parlament nistennew minn proposta ferm ktar ambizzjuża minn ħadha l-kummissjoni. Ġifier ħaġa tajba il-Kommissjoni eh, tisma' birre dak li qegħdin nagħmlu aħna hawnhekk fuq il-kontenut issa. Dak li ħafna u li għamet il senjura Pjeti Kanen biex tara ta' tatina stampa ġenerali ġifiri mux biss ġessoni tal-iskart imma u kol eżat eżat dak li jem bżon li ġri eh, fuq leġislazzjoni ma' sepil panazzjoni sħiħa tal-leġislazzjoni tal-iskart hija kruċali u importanti u kol illi naħdmu fuq il-prevenzjoni kif ukoll it-tnaqqis u l-usu mill-ġdid tal-iskart. Dawn il-kwistjoni huma kruċali għalija kif ukoll il midja ta' reċiklaġġ li kienu parti tal-pakkett fuq l-iskart. Imma nagħmlu ċara li aħna għandna bżonn dawn il-kriterji. Umbad komment lill sinjura Ketchner fuq l-inċinerazzjoni ma rridux ġenerazzjoni ta' skart li jista' jkun reċiklat. Għax jekk qed niprojbixxu l-miżbliet u mbagħad ma nixċerti li għandna riċiklar dak li jiġri huwa li kollox se jispiċċa maħruq u għalhekk dan insibuh f'ħafna pajjiżi qegħdin innaqsu l mizblit imma m'hemmx zida eh, fil-riċiklar imma fil-inċinerazzjoni. Aħna fl-Olanda tajbin ħafna biex nagħmlu hekk, aħna professjonisti intaraw l-istess renju renju Unit mill mizblit se qed morru lejn l-inċinerazzjoni imma dimiex ta' għajnuna u għalek kemson son nizguraw illi maħnix għet naħarqu l-iskart li jista' jiġi riċiklat huwa punt importanti ħafna issa fuq bil-perspettiva oħra se nitkellmu fuq l-importanza tal-eko design kif ukoll illi dawn is-sustanzi perikolużi joħdulhom postom u rapporter Sinjura Pieti Kanen es ed punt illi kien hemm opinjonijiet differenti ma nasib huwa importanti ħafna li niżguraw ruħna illi tassew jekk nixtiequ nużaw mill-ġdid l-affarijiet u nixxiklawhom li m'hemmx sostanzi perikolużi f'dawn il-prodotti dan l skart u dak li jiġri issa ċerti kumpanijiet jiprobaw id-debat jużaw id debat tal-ekonomija ċirkolari biex innaqsu l-istandards tal-ġaslori tagħna. ċerti kumpanijiet dejjem jixtiequ innaqsu l-kriterji tar-riċ imma naħsibx l-ekonomija ċirkolari illi tajt illi tista' tkun restrittiva ħafna u ten l-importanza illi ma jkollniex sostanzi perikolużi jew ta' dannu fir reċiklar biex ek nkunu nistaw intejbu ir-reċiklaċ u dan huwa importanti ħafna u hemm bżonn nasol dan il-punt issa punt tal-eluq fuq l-idea ta' Schengen, tal-kollega, tal-iskart, imson li najt li nammira ħafna l-fat li inti għadek għaddej fuq dan il-sujġet, diġa Eh, deret fil-appoġġ tar-rapport tiegħu, imma fortunatament stajna ninjorawh neħuh biex imma il-kollega dejjem qed jipprova jdaħħala imma da tina l-ispunt eh, biex najdu illi mistut kum tagħmel parti u jiena qed sena bil-ħerqa li nagħmel hekk. Grazzi. Thank you very much and now Mr. Pedicini. Grazzi tassew l-Onorevoli Pedicini. Grazzi Sir President, jiena nixtieq naqbel mal-kollega Eichhout mod partikolari meta qed jirreferi għal dak li ntqal mill-kollega Poneċna, aħna wkoll naqblu illi l-intimidazzjoni għandu jiġi eliminat kompletament, m'għandux ikun hemm fażi fin-nofs, veru li ser naqsu l-iskart, imma qed nafu fejn jispiċċa dawk l-affarijiet li jinħarqu. Aħna mill-bidunet kuna naqblu illi innaqsu il-tħol fil-ekonomija ċirkolari dak kollu li tiġi eliminat biex ikkollna tassaw ekonomija ċirkolari jekk rridu nibdlu l-ekonomija tagħna għal waħda ċirkolari irridu nibdew neliminaw dawk li huma ta' dannu għall-ambjent, mad partikolari il-karburanti fossili u nitkellmu dwar strateġija Ewropea biex naqsu l-emissjonijiet u niġġieldu il-tibdil klimatiku. Jiena ma naħux kost nitkellem dwar l-Italja, imma nixtieq natikom dan l-eżempju għaliex huwa eżempju tajjeb. Aħna fl-Italja inħallsu fil-kont tal-enerġija inħallsu għall-enerġija li tiġġedded eh, madwar seba' 7 jum fis-sena l-20% tiegħu inħarsuh għal l-inċenerazzjoni li kieku ġifiri kien ġeddit. U s-70% eh, inħarsu għas li kien jiġġedded l-ewwel irid nitkellmu fuq dawn l-affarijiet imbagħad fuq l-ekonomija ċirkolari mill-mod kif aħna nħarsu l-proposta tal-relatriċi mhix fid-direzzjoni tajba għaliex tmexxi l qoddim prodotti riċiklati permezz numru ta' miżuri bħal tnaqqis fit-taxxa pereżempju tal-VAT u anke għal dawk illi jużaw materjal riċiklat. Kif ukoll tippremja għal dawk illi jużaw inqas riżorsi u iktar materjal riċiklat. Għalhekk aħna nixtiequ ninkludu ċertifikat ta' oriġini sostenibilità tal materja prima u kolna mira separata fuq l-użu mill-ġdid ta' ċertu prodotti biex innaqsu l-skart, naħseb u ovvju li fuq il-qasam ambientali, ekonomiku soċjali, terz tal-skart lokali jista' jerġa' jiġi użat dan ifisser inqas niġġis u aktar postijiet tax-xogħol. Dan għalhekk għandu jfisser li jkun hemm mira li sawn il-ħuqa tal-riċiklaġġ Aħna naqblu mal-kollega konneċna li irridu ninkludu miri ambizjużi imma realistiċi. Imma fuq ir-rata ta' 70% naqblu u li jkun hemm proibizzjoni tal-skart municipali fl-2050 u kull tip ta' skart tal-2030. F'dan iż-żmien kollu l-istati membri jridu japplikaw eh, japplikaw rati anke ta' riċiklaċ u skart. Dan jaqdi il għor importanti fl-ekonomija meċekari, aħna nixuqnu tobu l-Komissjoni biex tħejjis stqarijiet ambientali għal arrestaw tal-bini kif ukoll għal metodi ta' kostruzzjoni biex il-materjali li jkunu se jarmu jerġgħu jużaw. Għandu jkun ukoll obbligazzjonijiet nazzjonali għal dawn l-iskart li jiġi mill-kostruzzjoni mill-bini. Nixtiequ nikkollaboraw mal-relazziċi u ma' shadows biex dan jiġi finalizzat mar kemm jista' jkunu b'aktar mod effiċjenti grazzi tas-sew nistgħu issa nibdew Nadwar għal talbit oħra, imma irridu ntemmu il-laqa tagħna sal-5 nofs. Għax imbagħad se jkollna laqa konġunta mal-Kumitat Agri fuq il-cloning għalhekk rridu nżommu mal-ħin. Nixtieq għalhekk nitlob il-membri biex jekk jista' jkun il-diskors tagħhom jagħmluh jow jew f'bżax eh, minuti jew żewġ minuti. Grazzi, Sur President, la ewwel nett rrit rrid ingrazzja l kollega tagħna Sinjura Pieti Kajnen għax-xogħol li għamlet u veru li l-ekonomija ċirkolari illum huwa suġġett essenzjali għaliex qegħdin perjodu ta' transizjoni li tkellmu dwar tranzizzjoni enerġetika, ekonomika u eh, l-ekonomija tagħna għandha ssir ukoll mudell fil-qasam tal-ekonomija ċirkolari għalhekk hemm bżonn illi nimxu l qudiem nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni sabiex nifqu l-anijiet illi fissajna fuq l-ambjent fis-seba' programm ta' azzjoni għall-ambjent u l-anijiet għall l-impjeku tkabbir fil-istrateġija 2020 meta aħna nitkellmu dwar l-iskart u l-volumi tal-iskart l ewwel ħaġa hemm bżonn li narmonizzaw il-metodi biex ikonna noħolqu l-istatistika statistika affidabbli u li tirrifletti realtà fit-territorju iva mill-livell municipali imma rridu nisħu fuq il-ġestjoni tal-iskart kommerċjali u industrijali illi tkun Eh, għajn ta' materjal rekuperabli li kun ta' kwalità aħjar minn l-iskart municipali meta nitkellmu dwar l-ekonomija ċirkolari smajt il-kollegi jgħidu irridu niqfu il-waqfu il-misbliet u anki l-inċenerazzjoni imma hemm moment fejn meta inti ikollok diġà prodotti li diġà eh, jiġri riċiklat riċiklatu jerġa' jintuża darba u darbtejn wara tielet darba ma jibqax la riċiklabli waqqas utilizzabli. Għallek irridu naraw se nagħmlu bih f'dak il-moment l-inċenerazzjoni tista' tkun meħtieġa imma bżonna e, bżonn li hawnhekk għandna diffikultà rridu naraw illi dawn l-installazzjonijiet tal-inċenerazzjoni ma jkunux daqshekk kbar kif huma illum biex eh, ma joqodu xeħġu li ssir l-ġenerazzjoni din għandha tkun l-aħħar rikors meta ma jkunx hemm iktar possibilitajiet biex tingħata ħajja ġdida lil dan il-prodott tal-iskart. Meta nitkellmu dwar tkabbir u kompetittività din l-ekonomija ċirkolari hija essenzjali jiena se nressa xi emendi fuq dan il-suġġett imma jiena ta' sew naqbel u nappoġġa il-rapport ta' Sinjura Petikajnen. Max Mr. Grote. L-Onorevoli Grote. Grazzi ta' sew. Jiena u koll nishtiq nirringrazzja l-relatura eh, li xawnek għanna kollezzjoni ta' dawk li għandhom rida tajba. Għonek fil-parlament jek tħares lejn il-numru ta' persuni li jikopra u kien naħseb li nistaw nikbu riżultat tajjeb qed naqblu fuq ħafna affarijiet u l-Kummissjoni se jkollha twieġeb wara anke il-pakkett għall-iskart. Nixtieq illi x-xogħol jibda fl-ora livelli kemm jista' jkun kmieni. Naħseb dawn jafu x'inhu l-potenzjal li għandna. Nistgħu noħorġu b'ħafna xogħlijiet permezz ta' ekonomija ċirkolari irridu nħarsu lejn il-passi kollha possibbli biex dawn ix-xogħlijiet jinħolqu. M'għandix daqshekk xogħlijiet sostenibbli fl-Ewropa li jippermettu li aħna dan il- Is-suġġett nistgħu nirjoraw, jiena nistaq tinqu amendi bħal l-ewwel fuq l-skart mill-ikel irridu nidraw il-ħaġa illi. Kolunkwe rapport li qed nħarsu leh mill-MV jew agri irridu niżguraw x'konsegwenzi se jkollha leġiżlazzjoni għal l-iskart mill-ikel. Iridu niżviluppaw indikaturi biex ikollna s-sistema ċara ta' indikaturi fuq il-konsegwenzi tal-iskart mill-ikel. Irridu wkoll nħarsu mill-viċin lejn kemm nistgħu nużaw affarijiet bħal leasing bħal per eżempju meta wieħed aktar minn persuna waħda tuża karozza, kif nistgħu nużaw dawn il-kunċetti biex natwaw l-ekonomija ċirkolari? Talba li jien nixtieq nagħmel ukoll. Hija, jekk aħna għandna esperjenzi tajbin fil-qasam tal-riċiklaġġ l-iskart u l-użu tal-iskart, ħanatikom eżempju minkejja il-ċiklaċ kollu li namlu, xorta jifdal xi prodotti, jiena nappoġġa il-proibizzjoni tal-rimi imma hemm ċertu sostanzi li ma jistgħux jiġu riċiklati. Anke soluzzjonijiet avvanzati teknoloġikament ċerta jħajfdallek xi ħaġa u għalhekk dawn it-tlet punti nixtieq li jintom iżommuhom f'moħħkom. Rridu noqogħdu attenti biex ma, ma nalliminawx kollox, rridu naraw anke x'nistgħu nużaw. Grazzi. Grazzi ħafna Grazzi ħafna President, nixtieq eh, nifraħ lil kollega għaxija bażi tajba tax-xogħol u nistgħu nistennew bil-ħerqa posta l-Kummissjoni Eh, fuq dan il-rapport ta' xdan jippermettilna il nitkellmu fuq suġġett tant importanti għal futur tal-kontinent tagħna. Min nista' noqgħod nirrepeti dak li ntqal qabel ma nixtieq nifoka fuq ċerti punti. L-ewwel punt diġa' tkellmet eh, il-kollega tiegħi François fuq il-fatt tal-armonizzazzjoni tal-metodi tal-ġabra tal-istatistika hemm bżonn tassew illi aħna nkunu nistgħu narmonizzaw biex ek inkunu nistaw nkunu effettivi għal dik li għal-ekonomija ċirkolari. Tieni punt issa fuq it-territorialità fil-fatt. Il-prinċipju tal-ekonomija ċirkolari hemm bżonn tadatta ruħa skont il-ħtiġijiet skont it-territorju. U naħseb li huwa wkoll loġiku u nifavorixxu professor Mellat lat għal dak li huma ħtiġijiet bażiċi tat-territorju biex hekk inkunu nistgħu wkoll innaqsu distanza tal-provista u għalhekk nixtieq ukoll niffoka fuq il-kwistjoni tal-fatti eh, tal-ħela. tal fatti tal ħela ta' l-ikel. Aħna kollha għandna responsabilità kollettiva fuq dan il-punt. Fi Franza għadna kemm votajna unanimement fuq dokument fuq il-ħela ta' l-ikel imma hemm bżonn illi naqblu fuq dak li ju li tassew il-ħela ta' l-ikel. U hemm ħafna xwieħed jaħdem fuq dan is-suġġett u għalhekk nitlob illi eh, tappoġġaw l-emenda 343 u naċel biex najdlek su President illi naħseb li jemżon bżonn nżommu dejjem lan l effiċenza l użu effiċenza ta' risorsi u jiena se kol. ukoll eh, menzi 66 sa 71 il-ju kol mixtiqu jnaqsu dan lan. Grazie l-onorevoli Barafe. Grazie ta' sew jina u kol nixtieq nirringrazzja l relatriċi ta' dan ir-rapport ċar u faqtu. Jiena u kol ħad gost nara n-numru ta' emendi li ġew imressa. Dan juri l-interess li għajjem fosna dan is-suġġett. Dran rajni ukoll fir-rigward tal-pakkeġġ dwar l-iskart. Irridu naħdmu bisħieħ biex ikollna modell ġdid. Il-modell tal-ekonomija ċirkolari li qed niddiskutu issa. Li mhux biss parti importanti għal protezzjoni aħjar l-ambjent, imma anke skont eh, l-istatistika li rajna anke ġabru kollegi tagħna u ta' l assi strateġiċi ta' żvilupp għalina mhux biss ekonomiku u manka industrijali għall-Ewropa. Infatti jekk inħarsu lejn dak li tajdilna il-rapporter il-fat illi 40% tal-spiża tal-materja prima l-impriża jekk irridu naġixxu għal kompetittività tal industri tagħna ma nistawx ma ngħaddux għal użu aħjar u effiċjenti tar-riżorsi. Kif aħna irridu namlu permezz tal-ekonomija ċirkolari. Biex naħdmu malajr u nersqu iktar viċin lejn l-ekonomija ċirkolari, irridu nidentifikaw setturi tal-ekonomija Ewropea illi għat għandhom xi ostakli leġislattivi li waqfu mill-li dan is-seħ sensemmi nsemmi wkoll punti oħra li għandhom xaqsmu mal-emendi li jiena restaqt kien ma' kollegi oħra. Hemm tliet fażijiet li rridu nifokaw fuqhom. L-ewwel il-sostenibilità tal-prodotti, il-konsum, Iżda jekk noqdu tenti kif infasslu l-prodotti, il-parti tal-konsum tkun effett ta' dan u tkun parti koll mill-edukazzjoni li natu għal-konsum, jiena għallek il-natak importanza għall-ewwel fazi, imbagħad għandek it-tielet parti li hija ċiklaċ u l-użu mill-ġdid ta' dawn il-prodotti għaliex jekk aħna rridu e, nerġgħu nużaw din il-materja prima. Għalhekk tajjeb li ikolna proġettazzjoni kompatibli imma nħarsu kol kemm ir rizorsi nistgħu nerġgħu nużawhom imma dan jiddependi minn kif aħna nfasslu prodotti tagħna. Direttiva li jmiss għanda għandha tilaħaq il-prodotti kollha bħalissa huma inklużi biss dawk prodotti tal-enerġija. Għandhom ukoll ġi stabiliti kriterji obbligatorji fuq kemm ikunu jiservu dawn il-prodotti. Imbagħad fuq ir-riċiklaġġ ta' dawn il-prodotti naħseb li għanna nżidu il-midi tagħna obbligatorji u daw m'għandhomx ikunu inqas proposta eh, li għadha kemm ġiet irtirata. Importanti wkoll li konna kalkolu armonizzat għandi ġa semmih biex nkun nistgħu nqablu l-affarijiet mhux ħallu nidħol fil-kwistjoni tal-inċinerazzjoni għax qajma diskussjoni kbira u laqgħat ħadħol fil-kwistjoni tal-iskart Schengen imma għanna l-limitaw l-enerġija li tiġi minn dawn l-oġġetti sewġi riċiklati. Ħaġa oħra u koll li importanti ħafna hija li nevitaw li nkomplu eh, nipposponu l-affarijiet fejn nisat membri ma jistawx jilħu dawn il-miri. L-ekonomija ċirkolari għandha tkun il punta ta' tluq tagħna, grazzi. Issa l-onorevoli Xejjer Pjerikki. Grazzi tassaw, Sur President. L-ewwel qabel kollox, iva dan huwa rapport tajjeb. Jiena kont responsabbli fuq din il-kwistjoni għal 12-il sena fil-Parlament ta' l-Olanda għalhekk jiena restaqt xi emendi. Hemm ħafna li huma resti li jaħdmu biex jipproteġu l-interessi tagħhom. Jiena ser ngħaddi ftit l-emendi tiegħi l-ewwel il-ġestjoni kif għanna nużaw l leġizlazzjoni eżistenti. Dan huwa din hija xi ħaġa li pajjiżna mhux qed jagħmel iżda pajjiżi oħra qed jagħmluha. Hemm ukoll imbagħad kif jiġi imqassam l-iskart. U l-impjanti tal-iskart li aħna effiċenti ħafna fihom bħalma huma Ġermaniżi u anke pajjiżi oħra madwar l-Ewropa għandna fondi biex nallokaw għal dawn l-impjanti. Ħafna qed jappellaw li nagħmlu dan, mela ejja nagħmluh. Imbagħad bħalma qalt l-Onorevoli Grostet fuq l-inġenerazzjoni, jiena naqbel ma' Sinjura Grostet imma jiena naqbel fil fil xlok tal-Olanda xiġi hemmhekk fil-ġeneraturi. Inti għandek bżonn fil-beach kużamu tal-Olanda, għandek bżonn il- l-spazju biex tuża l-inċeneraturi dan ifisser illi ħafna siġar illi qegħdin jinħlew għandek għan bżon l-injam, għalhekk qed naħlu dawn is-siġar biex ikun nistgħu naħarqu l-iskart. Grazzi issa is-sur xlek. Grazie sur President, sen naqleb għal Kroat. Jena nixċi najt illi inti semmejt kemm il-darba l-ġenerazzjoni tal-skart fl-ekonomija ċirkolari għandna prinċipju fejn li wieħed jaħraq l-iskart hija l-aħħar ħaġa li għandna nagħmlu u l-ġerarkija tal-iskart tajdilna illi għanna ninvestu kemm jista' jkun għarfin u enerġija biex nevitaw li nħolqu l-iskart naqbel ma l-Reveli fej illi għanna ninvestu u kol fid-disin tal-prodotti li huwa importanti ħafna l-ekonomija ċirkolari. Dan il-parlament bat mistoqsijiet bil-miktub il-Kommissjoni li semmew kemm iservuna l-apparat elettroniku tagħna. Dan għaliex hemm suspett illi dawk li jipproduċu dawn il-prodotti inaqsu apposta kemm iservu dawn il-prodotti biex ikunu jistgħu resqu prodotti oħra fis-suq. U dan immur kontra lan li wieħed jipprova jevita li jipproduċi l-iskart. L-eko design u eko innovazzjoni għandhom jimmiraw biex joħolqu prodotti u pakketjar ġdid illi jippermettina illi innaqsu l-ispejjeż. Innaqsu l-ispejjeż jekk inti jkollok tixtri apparat ġdid jew xi ħaġa ġdida. U dan jippermetti wkoll illi il-pakket li fiħi ġidra il-prodott ikun jista' jerġa' jiġi użat qabel ma jiġi marmi, Grazzi. Grazzi tassew l-onorevoli Nano. Grazzi, Sir President. Jina l-għunnet nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Petikajnen na' rapport taħħa Jiena naqbel mal-konċett ta' ekonomija ċirkulari imma bżon li nipromuovu perspettiva lokali għal dan aħna għanna niddefendu l-istrateġija nazzjonali sabiex innaqsu il-daqs tal- ta' din il-katina tal diskart iktar ma nistennew iktar se jkun ostakoli kbar il-ġigantiżmu Ewropew li ħafna drabi ġi promos hawnhekk huwa xi ħaġa li jmur kontra dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Forsi jkun aħjar li aħna nisħu mhux fuq anijiet illi huma realistiċi imma fuq l-ekonomija lokali jiddir li illi il-responsabiltana huwa li noħorġu rakkomandazzjonijiet lejn tendenzi ta' fil-qalba ta' suġġett u mhux fuq kumpaniji operazzjonali li dejjem se jkollhom diffikultajiet biex japplikaw dawn l-affarijiet għalhekk aħna bżonn li konna sistema sħiħa li twassal irdu din is-sistema li ħlaqna li twassal għal iktar skart u jkollna skambju eh, Grazie onorevoli Grzib. Grazzi tassew, naħseb illi hemm numru ta' aspetti hawnhekk illi l-onorevoli Pizzikanen semmit fir-rapport. U nixtieq nifraħila ta' dan. Nixtieq nifraħila tar-rapport kollu kamu. hu. Imma għan numru ta' aspetti huma importanti li jien nixtieq insemmi issa. L-ewwel, kemm idum iservi prodott, l-omor ta' prodott. Da' żgur għal ċertu prodotti dawn is apposta jiġu prodotti tal mod li jservu inqas, jew jiġu kalkulat tal mod li jservu inqas. Dan nistgħu niddiskutu b'mod separat u inti għalhekk imbagħad jekk ma jibqax jaħdem dan il-prodott ikollok tixtri prodott ieħor, jiġifieri inti tarmi dak li jkollok u dan iwassal għal konsum mhux meħtieġ għax inti qed tixtri xi ħaġa illi kieku ġiet infassla aħjar se tuża iktar żmien. Issa, l-iskart li jiġi l-iskart organiku. Fil-1999 skont statistika tal-Kommissjoni, aħna produċċejna 89 miljun tonnellata ta' skart organiku. U ħafna minnu jkun skart tal-ikel u li xkultant jiġi marmi mal skart konvenzjonali u ħafna minnu jkun ikel proċessat li nispiċċa marmi imma li dan jista' jiġi użat mod ieħor dan ikun ikel li laqas biss ikun skada Għalek għanna nisħu fuq l-importanza illi innaqsu l-iskar tal-ikel għaliex dan bażikament kien ikel mormi. muħli. Man damma ikel ma li ma tikilx untrema qabel ma skada u dan l-ikel dan l-iskar tal-ikel jammonta għal kważi terz tal-iskart fid-djar tagħna. Jien naħseb li dan huwa importanti ħafna li nżommu f'moħħna eh, anke minħabba il-boom fi popolazzjoni madwar id-dinja. U anke minħabba n-numru ta' persuni foqra anke fl-Unjoni Ewropea li m'għandhom l-ebda sigurtà tal-ikel, apparti minn hekk design miljun tonnellata ta' ikel. Huma ħafna enerġija li stajna niġġeneraw li kieku ma ħraqniex dan stan nużaw forom differenti u kunu nistaw nżidu il-kapacità Ewropea ġifiri jiena ma naħsibx illi għanna naqbdu u narmu li kell grazzi tas-sew. Issa nitlob lill-Kummissjoni l-Honorevoli Vopel biex tieħu l-mikrofonu. Thank you very much. Grazzi. Grazzi ħafna għal xogħol kollu li għamiltu, aħna kontenti li rajna l-emendi, li ressaqtu l-iktar preċiżjoni, referenzi li zittu fil-rapport, per eżempju sussidji li għamlu sara lill-ambjent, referenza espliċita għal kapacitajiet ġodda li hemm bżonn l-SMEs u sejħa għal politika ta' prodotti li tkun koerenti u dinja xi ħaġa li l-Kummissjoni se eh, taħdem fuqha anki l-eko disin L-użu tal-biomassa iva titlob illi tiġi studjata aktar mill-qrib mhux biss fil-kuntest tal-enerġija kif qed jiġri bħalissa, imma anki użu alternattiv bħala materjal u s-sostenibilità ġenerali dwar il-monitoraġġ tal-politika huma wkoll parti ewlenija minn din l-istrateġija u anki dwar mira vinkolanti legalment dwar l-użu tar risorsi nixtieq fakkarkom li aħna eh, konna qegħdin naħdmu fuq l-indikaturi winna naħdmu fuqhom għal ħafna żmien u l-konsum tal-materja prima kienet xi ħaġa li aħna konna proponejnija bħala indikatur eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex naraw li jkun hemm użu effiċjenti tal-enerġija imma dan l-indikatur li jkopri ħafna materjali differenti huwa fil-fema tagħna mhuwiex lest illum biex jifrista miri vinkolanti għall-istati membri anki jekk tnaqqis totali ta' 30% sal-2030 tista' twassal għall-iskopjament għalhekk miri vinkolanti jistaw ikunu odda pozittiva ħafna imma jistaw wkoll iwaslu għal effetti mhux mixtieqa jekk ma jkunux maħsuba sew għalhekk hemm bżonn illi jsir aktar xogħol. Fuq il-miri tal-iskart il-Kommissjoni edha taħdem biex toħroġ proposta leġislattiva għal revizjoni tal-miri tal-iskart fl-aħħar ta' din is-sena flimkien mal-elementi oħrajn tal-pakket dwar l-ekonomija ċirkolari. Aħna se nkomplu naħdmu biex nilħu l-anijiet ta' seba program affas ambientali anke biex nirriflettu u koll il-punti ta' tluq differenti fl-istati membri differenti. fl ħar net irrit narrafkom dwar konsultazzjoni pubblika li se titneda mill kummissjoni Ewropea nar il-ħamis, ġifri din il-ġimma, u li se tkompli sa' l-20 ta' awissu din se tkun opportunità sabiex ikun hemm iktar eh, kummenti dwar l-aspetti mhux marbutin mal-iskar tal-ekonomija ċirkolari. Se jkun hemm ukoll konferenza tal-partijiet interessati eh, fuq dan is-suġġett fit-tlieta ta' Ġunju. Grazzi ħafna, issa jiena se nerġa' nagħti il-mikrofonu lill-rapporter imma ftakru illi minnaw u ftit momenti oħrajn se jkonna immorru f'kamra oħra, Sinjura Petikajnen. Grazzi li l-kom il-koll għal kommenti kostruttivi li għamiltu. Naħseb li ħafna minnom jistaw faċilment ikunu inklużi fil- fl-opinjoni tagħna u anki tejjeb il-kwalità tagħha. Irrid ukoll nifraħ l-Franza għal proibizzjoni tal-ħela tal like li għaddew dan l-axħar dana jurina biċċarġ da kollu li sajsir mezzi leġislattivi. Għalix il-skart tal-likel jirrapprezenta terz tal-skart kollu ġenerat mid-djar. Iva, it-tassi u koll huma inklusi għalix jina nsejt nsemmi li din kienet waħda mill-proposti li tres permezz tal-emendi l-uniku punt illi nixtieq nsemmi hawnhekk huwa din il- differenza bejn il-misbliet u l-inċeneraturi l-ewwel net għalhekk għandna bżonnhom l-indikaturi għaliex hemm dik il-parti tal-iskart li ma tistax tinġabbar b'mod separat, ma tistax tkompli tintuża u laqqas ma tista tinżamm għalhekk trid tiġi maħruqa jew inkella trid ukoll forsi tista' tiġi mixħuta fil-misbliet imma dana skont l-istudji madwar inqas minn 5% tal-iskart kollu li qed jispiċċa b'dan il-mod, but kif tista' tagħmel dan, kif tista' tiżgura li dawk it-tires li jistgħu jintużaw mill-ġdid ma jispiċċaw fl-inċineraturi għaliex minn flokom eh, jistaw jiġġeneraw l-enerġija. U għalhekk jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nistudjawha aktar minn qrib fil-Parlament, fil-Kummissjoni u mal-komunità tan-negozju, nippruvaw ninċentivaw kemm jista' jkun lil dawk il-responsabilità il tal-produtturi, il-ġbir separat, eccetera, li joħorġu li dan it-tip ta' materjal mill-fluss mil tal-iskart tal liħor. Kollegi mill-Europa tal-Vat għalu illi dan huwa pis kbir meta jkunem ħafna inċenerazzjoni, appuntu, għalek jena lesta illi naraw jekk nistawx nużaw l-istrutturi eżistenti pan-Ewropej biex insolvu il-problema. L-iktar li sajbat huma il-Ġermaniżi, l-Olandiżi u il-Finlandja illi għandhom ħafna kapaċità għall ġenerazzjoni u għall-misbliet. Jekk aħna irridu naraw mbagħad x'se nagħmlu aħna Finlandiżi, Olandiżi, Ġermaniżi u oħrajn b'din il-kapaċità li għandna biex miflok ma nofqu il-flus ħażin. Għal dan kollu hemm bżonn ta' kooperazzjoni mal-municipalitajiet u anke forsi nieħdu parti mis-sussid. Thank you very much. And uh, I have only to... Si ħafna infakkarkom il-kalendarju tagħna x'inhu il-vot fil-Komitat MV fil-17 ta' Ġunju, il-vot fil-plenarja Probabilment f'Lulju jew f'Settembru. M'għandniex affarijiet oħrajn, nfakkarkom li l-laqat li jmiss tal-Kumitat tagħna se jsiru fit-8 ta' Ġunju fi Strasbourg u fis-16 u 17 ta' Ġunju fi Brussell. Issa nieqfu hawnhekk sabiex il-kollegi tagħna mill-Kumitat Agri jingħaqdu magħna.